Good afternoon. I think we can start the meeting. Mela, nistaw nibdew bil-laqa tagħna. Ħan nagħmel ħassen nagħmel xi taqnikom xi aħbarijiet taqsmet l-aġenda ġurnata nhar il-ġimgħa jekk m'hawnx oġġezzjonijiet l-abbozz tal-aġenda jista' jiġi adottat mingħajr ebda bidliet. Tajjeb, Il-rapport ta' zjara tal-envi ta' lefsa fl-24 u 25 ta' settembru hija inkluża fil-dokumenti tal-laqa. Il-grupp ta' ħidma li jmiss dwar is-saħħa ser iseħħ għada it-tlieta 13 Ottubru minn nofsija sa' satejn u nofs. Fil-kamra A1 ġe 2 Ser ikun immexxi mill-Glenis Wilmot u s-sur Peterle li huwa il-ko-president tal-grupp ta' ħidma ta' saħħa. L-interpretazzjoni l-lum hija hija bloxin lingwa ħlief l-Estonjan il-Latvjan u il-Gejlik tnejn u l-Estonjan il-Latvjan il-Gejlik u l-Malti it-tlieta. il gejlik u l malti it tlieta Il-file il tal-laqa huwa disponibbli wkoll b'mod elettroniku u l-laqa hija anke imxandra online. Il-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi ġew mqasma b'mod elettroniku jekk m'hawnx eh, oġġezzjonijiet jistgħu jiġu approvati. Apparti minn hekk jekk m'hawnx oġġezzjonijiet sa ma jkunx hawn oġġezzjonijiet sal-aħħar tal-laqa, il-minuti wkoll se jiġu approvati. Nistgħu ngħaddu għalhekk għall-ewwel punt ta' fuq l-aġenda tagħna. Ir-rieżami ta' nofs it-term tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar il-biodiversità. Nati il-mikrofonu l-ewwel lill-Kummissjoni is-Sur Daniel Kalleja Crespo, id-Direttur Ġenerali ta' DG Ambjent. Grazzi tassew, Il-war nofsnar il-tajjeb, Senjura President u onorevoli membri tal-Komitat ta' l-Ambjent. Nishtiq nirringrazzjakom tal sedentuni biex nipparteċipa f'din il-laqa sabiex nippreżentalkom Ir-riżultati tal-Kummissjoni fuq il-rieżami ta' nofs term fuq il-strateġija l-ġdida dwar il-biodiversità. Fuq nota personali nixtieq nżitu ukoll li huwa ta' pjaċira għalija l-inkom ma'kom għax ijat f'din il-pozizjoni, inni bis f'din il-pozizjoni xar. U għalek qed nilqa l-opportunità li niddiskuti mal-Parlament dan il-fajl u fajl soħra importanti. U rixtieq nimpenja ruħi anke biex naħdem ma' dan il-kumitat. Nixtieq nibda bil-preżentazzjoni tiegħi billi nenfasizza kemm kien importanti ħafna l-appoġġ li tana l-Parlament Ewropew fuq dan il-fajl il-Parlament Ewropew dejjem ura it-ħassib tiegħu rigward in-nuqqas u telf ta' biodiversità fl-Ewropa u id-degradazzjoni tal-ekosistemi. Huwa għalhekk importanti ħafna illi fix-xhur u snin illi ġejjin nikbu progress billi e, inżommu l-biodiversità fil-kontinent tagħna. Fit-2 ta' Ottubru l-Kummissjoni pubblika dan ir-rapport u dan ir-rapport ta' nofs it-term juri li wasalna fin-nofs iż-żmien għaliex eh, dan il-perjodu jibqa' sejjer sal-2020. Imma għadna ma nofs l għaniet tagħna. Ma dak li rridu nilħu sal-2020 għadna qed nitilfu il-biodiversità u meta titlef il-biodiversità tkun qed titlef affarijiet essenzjali għas-soċjetà li anke issostnu l-ekonomija tagħna u biex nilqaw anke l-ħtiġijiet tal-bniedem fil-futur, kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll lil mill-Unjoni Ewropea. Għalhekk ma nistax ngħid li għandna ħbarijiet tajbin eh, f'dan ir-rapport, sfortunatament iva l-biodiversità qed tintilef. U kif għal, kif intqal mill-Kummissjoni, eh, din hija importanti ħafna li nagħtu kasa, iżda Ir-rapport juri kol li hemm iva soluzzjonijiet u importanti ħafna illi ma ma ninsewx ksibna sa mill-2011 u għanna ħafna stejjer ta' suċċess, speċjalment meta l-pajjiż jieħdu dawn l-affarijiet bis-serjetà meta ir-reġjuni u l-komunitajiet lokali jaħdmu ma' daw kollha interessati, iva huwa possibbli li noħorġu b'soluzzjonijiet tajbin. Jekk ikun hemm finanzjament adekwat, ikun hemm ukoll riżultati pożittivi. It-tielet konklużjoni tar-rapport tal-Kummissjoni u it-tielet konklużjoni hija illi dawn il-miri jistaw jintlaħqu sal-2020 jekk aħna kapaċi inġeddu l impenjitana tagħna u naħdmu aktar fil-konkret tafu illi għanna diversi miri li qegħdin nagħmlu revizjoni tagħhom. Nishti ngħidilkom fiex wasalna għal kull waħda minnhom. L-ewwel mira hija illi nimplementaw il-leġiżlazzjoni dwar in-natura. U il-rapport jgħid illi kważi il-ħakna il-lanijiet ta' natura fejn fuq l-art u kważi anke fil-bahar. Fil l-inċjattiva Natura 2000 qed kompli tikber issa fl-Ewropa għandna aktar minn 27,000 27,000 sit protett li kopri 18% tal-art fl-Ewropa fil-bahar għat ma wasalniex daqsek, għanna bis 6% u għatem bżon ta' ħafna aktar progress. Il-konservazzjoni u azzjonijiet ta' restorazzjoni waslu għal waslu sabiex ċertu speċi ritorna lura fl-Europa bħal l-Otter Ewropew u anke lajkla eh, imperjali, jiġifieri iva kellna suċċess. Iżda dan is-suċċess għadu pjuttost limitat u rridu inkomplu nżiduh sabiex ikonna tassew impatt pożittiv. X'inhi hija l-isfida għalhekk sal-2020? Nilħqu eh, l-anijiet tal-Bahar Natura 2000 u anka niżguraw li jkollna ġestjoni tajba u finanzjament adegwat sabiex napoġġaw l-dawn il-miri. Kif tafu, għanna fitness check li huwa dejjem fuq il-leġitazzjoni tan-natura u dan s-seri wasal biex ikollna iktar provi ta' jekk leġizlazzjoni hija adekwata biżejjed u x'inhu meħtieġ li jsir biex tassew nilħuq l-għanijiet tagħha. Għandna t-tieni għan li huwa illi inżommu u nerġgħu e, indaħlu ekosistemi, ċertu ekosistemi. Dan l-qasam rajna titjib bl-adozzjoni tal-Green Infrastructures Strategy u x-xogħol li sar fuq il- mapping eh, tal-ekosistemi u servizzi biex, biex naraw riżultati konkreti eh, l-oqsfa kollha reġjonali jridu jiġu implementati. Għatem ħafna xisir f'dan ir-rikward sabiex inwaqfu it-telf ta' biodiversità għalek flimkien mal-parlament irridu naraw eh, xazzjonijiet sen nieħdu biex nilħu dawn l-anijiet. Hemm eh, oqsma oħra li hemm bżonn aktar impenna per pereżempju li nżidu l-kontribuzzjoni fl-agrikultura l-forestrija biex inżommu immantnu u nżidu l-biodiversità. Il-kap il-kap riformata tal-bejn l-2014 u l-2020 hemm mirata biex solvi dawn il-problemi, speċjalment permezz ta' greening fl-ewwel pilastru, iżda dan ukoll aħalli ħafna flessibil tal awtoritajiet fl-Istati membri. Għalhekk irridu naraw fil-qafas tal-riforma tal-PAK jekk huwiex possibbli illi il-prassi tal agrikoltura u l-forestrija u xed jikkontribwixxu għal protezzjoni tal-biodiversità. Fuq il-qasam marittimu edin naraw progress fl-implementazzjoni tal-qafas politiku u il-politika komuni tas-sajt u id-direttiva qafas dwar l-ambjent marittimu iżda kienem xi stati membri li jagħmlu iktar progress minn oħrajn u l-ambjent marittimu għadu suġġett għal ħafna pressjoni l-aktar wol importanti li għanna minn issa sal-2020 huwa illi jirna xirna niksbu status ambientali tajjeb taħt il-qafas eh, marittimu biex ntejbu il-biodiversità marittima u ikolna stokki tal-ħut sostenibli sa dik is-sena. Il-ħames għan huwa fuq l-ispeċjali invażivi u kif forsi tafu se nadottaw fuq livell Ewropew qabel minn sena l-ewwel lista ta' speċi tal-Unjoni. Dan ma jfissirx li salvejna il-problema, il-pass li jmiss huwa li dan jiġi implementat fuq livell tal-Stati membri. U hawnhekk huwa importanti ħafna illi niratifikaw il- il-Ballast Water Information Directive u apparti minn hekk għandna mira wkoll fuq fuq livell Ewropew. Irridu nisalvagwardjaw il-biodiversità minn aspett globali għax il-biodiversità taffet fuq il-pjaneta kollha kemm <clears throat> Hawnhekk għalhekk nixtieq nisħaq kemm huwa importanti li l-Unjoni Ewropea u l-istat membri tagħha huma l-aktar li jagħtu għajnuna l iżvilupp ta' biodiversità fuq livell globali. Għamilna passi importanti l qoddim u qegħdin nħarsu kollejn il-kawżi li qegħdin iwaslu għal telf ta' biodiversità, inkluż l-impatt tal qed l-Unjoni Ewropea bl-ekonomija u anke bil-izvilup il-ħarsu lejn il-pjan tal-forestrija, il-governanza u l-kummerċ u l-integrazzjoni ta' dispożizzjonijiet ta' biodiversità fi ftehimiet kummerċjali. Dawn huma kollha affarijiet pożittivi iżda jridu niżguraw illi dawn dispożizzjonijiet tassew jiġu implementati mill-partijiet kollha. Mhuwiex biżejjed li ninkludu dispożizzjonijiet ta' biodiversità f'Tejmit kummerċjali jekk dawn ma jiġux implementati. Għalhekk biex nikkonkludi, U se jkollkom ir-rapport u se jkollna ċans ndiskutu ħanke mal-Parlament. Hemm progress f'din il-politika li qed nadottaw għandna esperjenzi pożittivi, iva għandna bażi tajba li fuqa nistaw naħdmu sabiex nikblanijiet l tagħna imma s-sena 2020 edawra l-kantuniera ħames snin kull ma fadlilna u maħniex se nilħqu dawn n-nijiet tal-2020 jekk ma nkunux iktar ambizzjużi u iktar pożizzjoni soda fl-implementazzjoni. Aspetti importanti għal kummissjoni huwa li niżguraw li jkun hemm integrazzjoni effettiva ma' politika ma' politiki differenti Dan huwa essenzjali għaliex mhux mhux mhux se jkun biżejjed li nilħuq domnanijiet biss permess ta' l-aspett ambientali qed iridu nintegraw aspetti oħra bħall-agrikultura, il-forestrija u l-ambjent marittimu dawn kollha jridu nintegrawhom flimkien. Fl-2012 il-Parlament f'riżoluzzjoni tiegħu dwar l strategija tal-biodiversità għal illi l-preservazzjoni tal-biodiversità hija sfida kollettiva li għandha tiġi indirizzata bl-impenn u bil-parteċipazzjoni ta' numru ta' partijiet. Permettuli ngħidilkom illi għandna riżultati inkoraġġanti fuq l-importanza li qed jagħtu ċittadini tagħna il-biodiversità. L-aħħar tal tal barometru juru li disa minn kull 10 ċittadin Ewropew ridu ikollhom aktar informazzjoni dwar il-biodiversità u li tminja minn kull iqisu illi l-liġijiet tal-biodiversità huma kwistjoni serja ħafna. Jista' jkun tafu ukoll illi it-tweġibiet għall konsultazzjoni illi għamilna fuq il-fitness check irċevejna 550.000 tweġiba, aktar minn nofs miljon tweġiba ma' ċittadini tagħna fuq dan il-qasam. Ġifieri dak qed nipprova ngħid huwa li iva huwa possibbli li jekk naħdmu flimkien jekk ikun hemm aktar koerenza mal-partijiet kollha interessati u ma' setturi kollha politiċi u ekonomiċi u jekk ikollna anke l-appoġġ tal-istituzzjonijiet l-oħra tal-Parlament u tal kunsill iva nistgħu nħuq l-għannijiet tagħna. Mhux se tkun triq faċli, se tkun triq ibsa, imma ma jistax ikun aħna nibqaw nitilfu il-kapital naturali tagħna. Il-kapital naturali tagħna mhix mhuwiex biss il-biodiversità, l-investiment fil-biodiversità u fil-kapital naturali huwa l-aħjar investiment f'dak l-għandu xaqsam ma' return għaliex se jagħtina benefiċċji anke ġenerazzjonijiet futuri u għal-pjaneta tagħna. u jista' iwassal kompetittività f'setturi differenti li huma valuti li għandu ċasumar biodiversità, ekoturizmu u li jiġu sfruttati rizorsi tagħna b'mod li huwa kompatibbli mal-lanijiet tal-biodiversità. Nixtieq nikkonkludi il-punt tiegħi li lessin nisma' diskussjoni tagħna, naħseb tafu li l-Presidenta Lussemburgiża tixtieq tasal il-konklużjonijiet fuq dan ir-rapport u aħna nixtiequ li konna rezoluzzjoni jew rapport minnaħħa tal-Parlament fuq ir-reżami ta' nofs term sabiex il-kol flimkien bl-appoġġ ta' ċittadini tal-Istati membri u istituzzjonijiet Ewropej u partit tal-Istati kollha insaħħu l-istrateġija tagħna sabiex nilħqu l-għanijiet tagħna sas-sena 2020. Grazzi tassew. Nadi issa il-mikrofonu li sur Demes Maker. Grazzi, sen kompli bil-lingwa tijaj l-Olandis. Grazzi tassew, nishtiq l-ewwel qabel kollox nirringrazzja li rappreżentant tal-Kummissjoni ta' din il-preżentazzjoni illi tagħna. Naħseb illi l-evalwazzjoni minn ħadd tal-Kummissjoni hija waħda ċara das il-kristall l-istat tal-biodiversità huwa wieħed xokkanti u fl-2010 ma lħaqniex il-rieżami ta' nofs it-term ta' dakinhar u issa l-2020 ma fadallux ħafna u ma nix nitilfuwa nerġaw din il-ħaġa għalix dan se jkun għaskaplu tal-ambjent u għaskaplu tal-ekonomija u koll Għat ma wasalniex nofsi triq li nilħu l-anijiet tagħna sal-2020 u hija xi ħaġa inkwetanti wkoll illi li jista li il-regolament mux neċessarjament ħajwassalna dawn il-leġizazzjoni tagħna mhux ħatejna naslu għal dawn l-anijiet. Imma jekk tħares lejn id-direttiva u leġizlazzjoni Ewropea fuq il-kwistjoni ta' konformità ma nalebda garanziji ta' kemm tassew huma effettivi u ma nafux kemm tassew se jiġu implementati kif suppost. Bħala membru tal-Parlament Nazzjonali u li min u li jena nejxu kol belt mux minna u l-autoritajiet reġinali għandhom rwol kbir xjaqdu għaliex dan kollu jiddependi mill-lajnuna mil taħħom. Dinja kwistjoni ta' konformità u ta' infurzar. U li indaħlu il-biodiversità fuq smohra politiċi. Ma naħsibx li nitom nasqu bizzejet l-importanza tal-biodiversità naturali. Dan huwa kwistjoni morali għaliex in-natura għandha valur fija nifisa. Jekk ma neħdux azzjoni sejba ta' setturi oħra. In-natura u l-biodiversità huma fatturi importanti ħafna u għalhekk nixtieq nagħmel nista' mistoqsijiet diretti lill-Kummissjoni jekk tippermettili rajna illi minkejja il-benefiċċji ekonomiċi u soċjali ta' li wieħed jinvesti dan is-settur xorta waħda għadha mhijiex priorità politika il-biodiversità. <clears throat> Eh, għanna u koll miri oħra fil agrikoltura Fil-Flanders minn fejn niġijina kienem asħiħ fuq ċertu prassi li qed jiġu użati. Il-mistoqsija tiegħi hija x'inhi raġuni għaliex hemm nuqqas taqbil ta' bejn kwistjonijiet li nippjanaw fuq pjan ta' żmien qasir jew pjan ta' żmien twil. Kulħadd huwa inkwetat fuq in-natura mhix kwistjoni li nqajmu kuxjenza. Hemm ħafna persuni hemm barra li din jarawha bħala xi ħaġa li problema ta' xi ħadd ieħor, mhux problema tagħna u problema immedjata fir-reġjuni u fil-stati membri li jgħixu fihom il-ċittadini tagħna ma naħsibx li għadhom għarfu x'inhija l-kwistjoni ta' natura il fejn irridu nqajmu iktar kuxjenza fuq it-telf ta' biodiversità u li qed tinqeret il-biodiversità. Naħseb li ċ-ċittadini tagħna ma jarfux se jkun tassew l-impatt ta' dan kollu. Dan nistgħu nagħmluh b'mod iktar konkret permezz ta' soluzzjonijiet imra in-natura. Dan forsi jista' jkun li wassal għal bidla biex inqajmu kuxjenza u kol u biex niblu il-mentalità ta' ċittadini tagħna. U biex tkun iktar xi ħaġa reali għalihom. Anke ir-rabta ta' bejn is-saħħa pubblika u, u l-biodiversità u r-riċerka. Għandu hemm iktar riċerka f'dan il-qasam biex il-biodiversità ma tiġix eliminata mill prijoritajiet politiċi, imbagħad hemm il-kwistjoni tal-fitness check li semmi ukoll li semmu rappreżentant tal-Kummissjoni. Minn dak rajna l-ġimgħa l-oħra anke fid-diskussjonijiet illi kellna, jidher illi kien hemm konsens pjuttost wiesa. Meta niġu għal revizjoni tar-regolament jidher illi kien hemm unanimità kontrija daqs li kieku l-istrateġija tal-biodiversità issa edha fit-tarf ukoll. Kellna konsultazzjoni dettaljata dwar dan, forsi tista' tgħidilna ftit dwar is-sottomissjoni li saru matul dik il-konsultazzjoni din xi ħaġa ħafna l-aħħar punt il-Kummissjoni taraf li hemm noqqas ukoll ta' informazzjoni. U rridu inkomplu inwessaw il-knowledge base. Ma saret l-ebda referenza għal red list, tista' forsi tispjegali għaliex għax kienem il-red list tal-IUCN. U din tista tkun ta' kontribut importanti ħafna dak kollox minna ħati għaj, grazzi. Thank you. Grazzi. Issa morru għal Shadow Rapporters u se nibda bis-sur Lins. Fisem li pipi. Grazzi ħafna, Signora President. Jena nista ġenera peti dak li għallu, dak li għallu rapporter u kellem ta' qablu Dak li għanna u dimna illum jidirli huwa suġġett importanti ħafna forsi mhux kulħadd huwa konxu tal-importanza tal-biodiversità għalina għal-ħajja tagħna, għal pjaneta tagħna. Jidirli u hawnhekk nixtieq nagħmel talba partikolari mill-bidunet għandna bżonn ikollna skadenza ambizzjuża din hija talba tagħna speċjalment fit-tlessija għal konklusjoni tal-Konsill f'Diċembru, nasib huwa importanti għal Parlament Ewropew li jkun involut fil-midterm review mal-Kommissjoni u da kollu ġim semmi mir-rapporter da kollu brabta ma lekkim sejjaħ fitness check b'naħa tal-Kommissjoni. Jek te permettilju kol, s Sr. President, nishtiq nressaq żewġ mistoqsijiet u nishtiq nindirizzom l-Kommissjoni. Ewropea. Joħroġ ċar illi imma da mhix kwistjoni ta' l imbidlu l-orientazzjoni, imma l-iktar l-implementazzjoni l-inforzar direttivi li diġa għanna fl-Stati membri rispettivi tagħna u intejbu l-implementazzjoni msonna nammetti. Illi jiena minix konvint illi fimt li muma il-miżuri li għandha f'moħħa l komissjoni biex tkun tista' tilħaq dan l partikolari għal dawk li huma responsabiltajiet xi mal pjanijiet tal-Kommissjoni. U li ma se tkun l-informazzjoni li se toħroġ mill-midterm review u mill-fitness check. Jina mandiċ li dejja ċari u hemm żewġ proċessi naf qed jimxu mod parallel u kif se operaw flimkien. Punt importanti ieħor naħseb li importanti mhux biss illi identifikaw l-agrikoltura l-bidu stess u umma huma t-tort tagħhom għax hemm inizjattivi fil-qasam tal-politika agrikola tagħna m'għandna bżonn iż-żmien għandna bżonn naraw illi dawn il-politiki jiġu implementati għadna f'stadju bikri ħafna ta' dan il-proċess, ovvjament aħna se nimmonitaraw l-affarijiet bajn kritika, imma jiena għandi mistoqsija partikolari għall-Kommissjoni fuq l-implementazzjoni Jekk insibu illi direttiva ċoperaw sew, imma hemm xi żviluppi għal ċerti speċi tal-annimali, pereżempju żvilupp eh, demografiku, meta niġu għall-implementazzjoni ta' din id-direttiva forsi fil-bidu ma konniex nafu jew forsi ma kinux preżenti laqas. Nista' ngħid l-istess għal pajjiżi fuq il-biosim ukoll qed eh, popolazzjoni qed tikber dejjem ħaġa tajba. Imma insaqsi jekk għandkom xi proposti minaħa tal-Kummissjoni fuq sviluppi reċenti bħal dawn. Grazzi. Thank you. Grazzi. Issa ngħaddi l-kelma lill-kollega tiegħi Karin Kadenbach. Grazzi ħafna tal-presentazzjoni tiegħek u diġà għattu ħafna mill-li kelli sanajtien u Dak li nixtieq huwa illi l-anijiet tal-midterm review ma ġewx ehm, ma operawx, ma stajniex nilħuqom, għax f'ħafna oqsma kien hemm implementazzjoni tajba u kien hemm sistemi ta' ġestjoni li kellhom suċċess, għandna bżonn nibnu fuq dan is-suċċess. Dak li huwa kruċjali għalija huwa ir-riżultat ta' tħassi ta' tħarriġ tal-Eurobarometer għax hija fl-istess natura umana illi nibżaw l-affarijiet illi ma nafux jew ninjorawhom u nistgħu naraw mit-tweċibiet illi il-biodiversità, id-diversità il biodiversità id diversità tal ispeċi huwa suġġett illi n-nies ma tantx jafu eżatt x'inhi. U titlob ħafna impenn biex inħarsu l-biodiversità Umbat, ovvjament, il-pass li mis huwa illi il-biodiversità appoġġata minn strumenti finanzjari dan huwa rwol importanti tal-Kommissjoni jitfit mal-Istati membri. Għandhom bżonn jagħtu informazzjoni lill-ċittadini Ewropej mill-perspettiva ta' ħsara li jistgħu iġarbu jekk ma nħarsux il-biodiversità ħenaraw li mumma s-servizzi ekoloġiċi u biodiversità. Dan huwa qasam illi diġà jolqot l-ċittadini Ewropej. Din mhijiex xi ħaġa biss nistgħu nistennew fil-futur, le, għandha x'taqsam mal-ħajja ta' kuljum tagħna. Illum, u naħseb il-problema ġenerali tal-Unjoni Ewropea attwalment hija illi eh, noqogħdu nitkellmu ħafna fuq il-miżuri pero ma nitkellmux fuq l-anijiet. Għalek jekk l-anijiet ma jkunux marbutin mal-miżuri, meta nitkellmu fuq emissjonijiet jew il-biodiversità, iċ-ċittadini Ewropej ma jkunux jafu eżatt li muma l-iskopijiet tagħna għalek għandna bżonn nuru x'tfisser il-biodiversità fuq livell tal-individwu. Hemm żewġ mistoqsijiet li nsaqsu il komissjoni Ewropea. L-ewwel net il-konsistenza regolatorja. Jekk it-telf tal-biodiversità fin-natura jew fil-bidja tista' tinżamm u dan jiddependi minn oqsma ta' politika oħra. Dan ġie msemmi ukoll minn mok, iktar kmieni. Issa il-ħarsin tal-biodiversità u hija kwistjoni transversali imma ma ċitx ma tantx fokajna fuqha pereżempju il-pak. Dan ifisser li kien hemm progress li huwa diffiċli wieħed jiksbu u x'imdaqqiet ikun bil-kontra u għalhekk li huma l-konsekwenzi li taħseb il-Kommissjoni li huma l-konsekwenzi li jistaw ikonna u li ma huma il-miżuri li forsi l-Kummissjoni Ewropea tista' topera biex hekk il-biodiversità ta' wkoll taħt il-kappa ta' politiki oħra. Batem punt ieħor. Il-ħarsin ta' natura huwa in sintesi tal-biodiversità, jiġifieri mhux dejjem qed nitkellmu fuq xi speċi rari jew il-frott jew il-ħaxix tradizzjonali fl-agrikoltura Il-FAO tal-ċnus maquda taħseb illi 75% ta' diversità tal-ċuħ tal-raba se jintilfu sal-aħħar ta' dan is-seklu u l-diversità agrikola hija mħarsa aħjar permezz ta' interventi u mhux biss wieħed jista' jitkellem u ma jagħmel xejn, u għalhekk li huma l-miżuri li għanda f'moħħa l-Kummissjoni Ewropea biex tkun tista' tħeġġeġ il-produzzjoni sostenibbli li huma l-miżuri li skont il-Kummissjoni Ewropea huma iktar meħtieġa. L-Kummissjoni ħarġet proposta f'Marzu fuq iż żieraħ li kien kontraproduċenti id diġi NV se tipprova tmur lura biex tħeġġeġ il-biodiversità fi żrira u jina qed eh, nistana bil-ħelqa risposta fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Issa is-sur Garbanti. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi l-Direttur Ġenerali tal qed hawnhekk magħna u ressa il-midterm review f'dan il-Kumitat tagħna. Meta ikun hemm kriżi serja fl-Ewropa ta' spiss naraw illi il-presidenti tal-Komissjoni tal-Kussil, il-Prim Ministri, il kapir tal-Istat li jihdu over u ifisser li konem konsilli straordinarji organizzati ek nitrataw krizi fl-Europa. Illum għeddin nitkellmu fuq il-krizi tal-biodiversità li forsi tista' tkun l-iktar krizi importanti il-krizi ekonomika se tkun biss nota f'iħta paċna meta paragun ma' krizi tal-biodiversità li tassew sfida kbira imma fuq livell tal-kapijiet tagħna hemm skit totali. U anke fuq livell iktar baċċ eh, kważi kważi hemm skit ukoll. U għalhekk, ħa nitkellmu b'mod onest, din hija waħda mill-iktar kriżijiet il-kbar li l-umanità għandha qudiema u aħna maħniex qed il din il-kriżi b'mod tajjeb. Jekk jiena nara dan il-midterm review, qed nara illi eh, kollox jista' nistgħu ngħidu ta' periklu. Nitkellmu biss mod favorevoli fuq l-ispeċi eh, aljeni u dan għaddu markat bil-kulur aħdar għax ma wasalniex għal falsi ta' implementazzjoni għax ta' spiss għandna leġiżlazzjoni fil-post. Umbat, nemnu il kollox qed jimxi sew u nerġgħu noqogħdu bidejna fuq saqna nħadu l-implementazzjoni l-istati membri ma jekk wieħed jaqra sew l-midterm review din hija problema basika m'għandniex implementazzjoni kważi xejn jew inforzar u f'dawk l-oqsma fejn naraw l-implementazzjoni tajba naraw risultati tas-sew tal-iskantament. Ħafna nilmentaw ħafna fuq in-nuqqas implementazzjoni, ma jekk wieħed jara l habitats Directive u f'dawk l-oqsma fejn tiġi implementata u nforzata kif suppost ir-riżultati huma inkredibbli u għalhekk nistgħu nikkonsidrawha bħala leġiżlazzjoni l-iktar effettiva fuq livell Ewropew Walek, dan dinja situazzjoni għanna midterm review devastanti għat fadlinna msnin biex naslu għal-miri tana u nafu li maħnix sen għam dawn il-miri jekk nkomplu sejrinek u għanna bżon nipuntaw subajna lejn l-Stati membri imma x'najdu mbagħad mill-Komissjoni Ewropea tagħna. Nada sappuntat din il mutem rivot din il-midterm review għax din il-Kummissjoni qalet li hija l-iktar Kommissjoni politika bla preċedent u li nikkonsidra bħala tali ma hawnhekk għandna biss dokument ta' entità ta' konsultattiv għanajdu għek għam ħafna fajt li mhumiex sejrin so ta' għal il-paċna u taħseb li se ssib is-soluzzjoni, l-miżuri, l-passi li se nieħdu ma' memxejn. Għalek, nistaqsi l-Komissjoni bħalma qal is-sur Lims. Se tagħmlu issa, Kummissjoni? l mhu l-pass li jmiss? Dan il-punt se jmur fuq l-aċenda tal-kapijiet tal-Istatu Gvern jew se jiġi trattat biss fuq livell tekniku ġifieri jiena nistenna iktar passi ambizjużi minn naħa tal-Kummissjoni. Għandi mistoqsija konkreta issa u torbot ma' mistoqsijiet bil-miktub li jena ressaq daw l-axar snin. Dak li rana din daw l-axar senti mħabba l-austerita u għatna is sostanzjali fil-budget dedikati għall-ambjent għal-natura fuq livell nazzjonali, laqas fuq level Ewropo, ma fuq livell nazzjonali rajna tnaqqis sostanzjali. Fl-Olanda nafu kien hemm 60 għal 70% ta' tnaqqis mill budget nazzjonali fuq protezzjoni tan-natura Jina sejt kemm il-derba li mi situazzjoni f'stati membri oħra u sissa it-tweċiba ma naħta l-Komissjoni kienet li ma jafux. Il-Komissjoni ma tafx xini l-posizjoni tal-Istati membri fuq il-parti finanzjarja tal-konservazzjoni tan-natura, u għalek insaqsi mod pragmatiku ħafna. Il-Komissjoni diġa għamlet analizi tal-budgets nazzjonali ċfiet tal-istati membri biex naraw jekk dawn l-istati membri qed jagħmlu dak li suppost jagħmlu għal dak li huwa inforzar fuq livell nazzjonali. U mistoqsija li mumma l-passi iktar ambizzużi li se tieħu l-Kummissjoni Ewropea biex tilħaq il-miri tagħha tal-2020. Grazzi ħafna. Issa l-aħħar kellim il-Sinjura Auken. Grazie ħafna, Sinjura President. Jiena nappoġġa fil-mija dak li qal il-kollega ta' qabli. Jiena aħna fissem il-Greens mħasbin ħafna fuq dak li qed jiġri din is-sena u għandna bżonn azzjoni reali. Xi ftit ġimgħat ilu jiena kont fil-Kumitat ta' Reġuni fej kien hemm imressaq rapport li qabel ħafna ma' dak li qed ngħidu hawnhekk u tkellem fuq ir riżultati tajbin fuq il-leġislazzjoni eh, f'Natura 2000. Imma ma kien hemm xejn pożittiv fuq il-Kummissjoni Ewropew segwu tista' istatati u nista' ngħid li anke fuq il-Kumitat Peti kemm il-derba ripetutament iċ-ċittadini qed jilmentaw hawnhekk fil-Parlament qed jibku fuq is-sitwazzjoni li aħna ma nirrispettawx il-ġijiet stess tagħna u hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa. U ressaqna risoluzzjoni rib ħafna il-pożizzjoni tagħna il-grupp tal-ħodor u oħrajn u ġiet eh, u għaddiet unanimament nasib kien hemm assenzjoni waħda biss fil-Kumitat tal-Reġuni. Jina kont il-shadow rapporter meta għaddejna s-seba program. U għaw u għacċar illi jem obligu fuq il-Kommissjoni li tiżgura ruħa illi għanna inizjattivi leġislattivi u tamil il dak li għet jisir, għalekin saqs il-Kommissjoni Ewropea ma tiffakaw fuq l-affarijiet żgħar mhux fuq l-affarijiet gbar kbar u natura ħaġa żgħira skont din il-Kummissjoni ħaġa ħasina ħafna pratikament imma da ma nkunux qed nirrispettaw dak li għadna fl-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni hemm bżonn jaqblu eh, u jobdu dak li qalu il-politiċi u mhux dak li taħseb inti tista' li l kommissjoni tista' tinjora u għalhekk aħna għandna bżonn ċi vinkolanti U meta ġejna dan is-seba' programm ambjentali dan il-pjantazzjoni hemm bżonn ikonna weda ċara biex hekk naraw ukoll progress ċar dan il-qasam. Forsi ma naslux għal għaniet tagħna fil-2020 mal naraw eh, progress minn tal-Kummissjoni. Thank you very much, colleagues. Uh, I will be very happy. Aziz kollegi, tajjeb li kiku eh, trispettaw il-ħin allokat lilkom, xanna ħafna punti fuq l-agenda tagħna u nad il-kelma issa li kellim li miss. Gospa Joċa, gospodu Kalehi. Grazie ħafna. Signora President, u grazie l-direttur il-ġdid illi ġi hawnhekk u nifraħlu tal-li eh, qed jerfa' din ir u huwa tkelle u kien eh, responsabli għall-aeronautika qabel u hu jaf xi ħaġa fuq la safar mħabba dan il-qasam li kellu qabel. Aħna nistgħu naqblu ma' din id-direttiva l-kwissjoni ta' sopravivenza. Għax imma aħna mħasbin għax eh, mhux biżejjed jina kontent li għanna l-istess uh, politiki biex naslu għal miri tana tal-2020 mess għandna bżonn nifakaw fuq it-telf tal-flora tal-fawna u uh, nittrattaw ir-raġunijiet għal din il-ħsara dejjem tizdiet ħsara ġifiri għall-annimali u għall-pjanti dan huwa marbut eh, ma' użu ġdid tal-agrikoltura, l-urbanizzazzjoni u politiki oħra u fenomeni oħra għanna bżon insibu soluzzjonijiet oħra għal din il-problema għanna bżon illi namlu distinzjoni bejn żvilupp u żvilupp ġifiri u kol tal-bini u ek bat l-iżvilupp li jaslu li jasal għal progress sostenibli. Jiena il-qasam tijaj huwa naħal. Imma hemm bżonn il-partijiet kollha interessati wkoll eh, jieħdu ħsieb il-flora u l-fawna. Kif għal direttur ġenerali bżonn approċċ integrali, mhux wieħed settorjali. Għandna bżonn naraw ir-responsabilità tkun waħda maqsu għandna bżonn ikollna għaqda bejn il-foresterija, trasport u politiki oħra. Mod partikolari għax l-isvilupp fil-qasam tal-enerġija mhuwiex orientat lejn il-miri tagħna tal-bidla fil-klima. Iġifieri, skontkom, fejn jista' ikunem hemm iktar lok għal strategiji iktar integrati. Grazzi ħafna. Issa s-sur Huitima. Grazzi ħafna, President, u grazzi eh, Kummissjoni tal-presentazzjoni tiegħek qed l konklusjoni ukoll. kol l-iktar illi emżon stati membri japplikaw leġislazzjoni fuq il-biodiversità u hekk niċi mal-ewwel għal mistoqsija tiegħi. Hemm diskrepanzi kbar nimmaġna bejn l istati membri forsi tista' tal-labra xiftit fuq dan l-aspett u naraw jekk hemm kontawiċ tal-kompetitività jew jekk hemmx eh, trattament indaqsa l kulħadd u x'inhuma s soluzzjonijiet. Mbagħad naħseb il-teknoloġija tista' jkollha rwol importanti biex niksbu dawn il-għanijiet kif ukoll innovazzjoni, teknoloġija, eċetera. Tista' tispjega xi iktar jekk il-Kummissjoni qed tara potenzjal hawnhekk ukoll u kif jixtiequ jimplementaw iktar innovazzjoni biex jaslu għall-għanijiet tagħhom. Niġa tielet mistoqsija issa. Nati bħal eżempju li hemm ħafna miżuri meta per eżempju int tkellimt fuq il-pak li n-nis għandhom bżon jimlu ħafna formuli favur il-greening, imma naħseb jiena aħjar, naħseb li jkollna unitajiet ta' kizbit, per esempio unità ta' biodiversità, biex wieħed ikun jista' jispeċifika u jippremja il-bdiewa skont dak li jkunu għamlu, dak li jkunu eh, kisbu possibbli, kummissjoni qed taħseb li tagħmel xi ħaġa bħal din ċifieri politika iktar orjentata lejn ir-riżultati. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora Melio. Grazie ħafna, President. Mikrofon jek joġbok. Anki sorta da. Grazzi, Signora President. Mela, intqala. Ħafna diġa? Jina u konnix nishtiq ringrazzja l-Komissjoni ta' revizjoni il mittem Review. Jina piuttost mħazba, pero għax ma nasibx li għamilna progress kemm stajna namlu fuq dan il-qasam tal-biodiversità, għax wara kollox zbohija tan-natura kuħat japprezza madwar id-dinja kollha fl-Unjoni Ewropea wkoll. Nożuha di mhijiex xi ħaġa li forsi naħsbu fuqha kuljum, wieħed ma jqumx filgħodu jaħseb illi se jkun hemm l-erożjoni telf tal-biodiversità llum. Hemm punt illi nixtieq nesqa l-attenzjoni tagħkom. Soqsija kienet liema huma l-oqsma ta' politika illi l-iktar jistaw jikontribixxu eh, biex inrasru dan il-proċess ta' telf ta' biodiversità u naħseb illi l-agrikoltura hemm lok li tista' tagħmel xi ħaġa. Issa meta niġu għal eh, l-insettiċidi u ir-rabba li mhix qed tiġi eh, użata, naħseb illi jidirli mal-ewwel daqatan illi qed ikun hemm telf tal-biodiversità u għandna bżonn naraw il-biodiversità wkoll f'dan il-kuntest. U għalhekk ħenaraw l-aspetti differenti biex hekk inħeġġu il-bdiewa li għatu l-kontribut tagħhom u jiena żgura illi żgur eh, jkunu kontenti huma li jagħmlu hekk. imma ovvjament forsi l bdiewa ma jarawx eh, eh, l-lim imniħru. imnieħru. Merci, Madame euh, la... Grazie ħafna, Signora President, u grazie ħafna Direttur Ġenerali tal-prezentazzjoni tiegħu. Jiena nixtieq nitkellem fuq l-ewwel punt, nressaq l-ewwel punt fuq kif qed tirraġuna l-Kummissjoni biex i tevalwa il-prezz tal-fatt li ma nagħmlu xejn Umbat tara l-prezzi sew ikonna mill-investigazzjoni xjentifika li appoġġata mill provi mela r-rapport tal-Komissjoni titkellem ukoll fuq għanijiet illi eh, ma ġewx qwa u anki il-fallimenti li jista' jkun hemm fuq livell nazzjonali ma titkellem ukoll fuq fenomeni madwar id-dinja kollha. L-ewwel mistoqsija, il-Kummissjoni għandha iktar elementi ta' analiżi ehm, issa wara l-fatti ħankunu onesti Meta naraw l-istrateġija Ewropea li qed tfalli u għandha lakuni da mhux biss mħabba l-klima għax il mittem review hija okkażjoni li nafu l-affarijiet kif inhuma x'aħna wara kollox ngħidu illi parametru ikun fuq livell nazzjonali. Jiena nieħu l-eżempju tal-cormorants u l profilifrazzjoni frazzjoni illi issa ikunem naqis tal-ħut u program fuq livell Ewropew ifalli jekk ma jkunx ukoll imdaħħal fir-realtà lokali niġi għattini mistoqsija li huma l-istrumenti lokali ta' din l-istrateġija li huma previsti issa fuq l-ispeċi li huma eżotiċi però invadenti il-qeda tagħhom ukoll tgħaddi minn ċerti misuri fitosanitarji mod partikolari. Issa t-tendenza hija għal proibizzjoni totali ta' dawn il-metodi u għalhekk din hija l-ewwel kontradizzjoni. Mbagħad għattilet tielet mistoqsija li mill imċibata tal-Kummissjoni Ewropea fuq dawk li ġew fuq il-politika li ġew ġew adottati għax hemm it-tieni kontradizzjoni hawnhekk għadna nafu li hemm klawsuli eh, tal-ftehim ħieles fuq dak li huwa l-ambjent imma l kummerċ eh, ħieles huwa vettur evidenti għad diffużjoni tal-ispeċi eżotiċi li huma invadenti. Aba ma nagħla nixtieq eh, ngħid li hemm referenza fuq il-pollination naturali Eh, f'dan il-rapport, anki permezz tal-rapport tal-kollega tagħna Silvi Godin, illi proponit rizoluzzjoni fuq tip ta' flora illi se tiġi imresqa għada u għalek nixtieq illi intkom titkellmu fuq is-sul Foxa Flor u tikkonsidrawha wkoll fid-deliberazzjonijiet tagħkom. Grazzi ħafna. is sul Florence. Wie gesagt worden, deswegen kann man eigentlich fast alles unterstützen. Ich hänge mich Grazie, ħafna naħseb dak kważi dak kollu l-intqal jista' jiġi appoġġjat. Jekk wieħed jara x'sar, ma tantx jidher li sar progress għaliex. F'pajjiżi mhux kollox wartu żgħar laqas xejn imma jiena ħajkolli mmur lura għal punt li dejjem nisħaq fuq u kulħadd qiegħed jagħmel li jrid. Jiena nixtieq li l-Kummissjoni kieku tagħmel iżjed xogħol għaliex il-Kummissjoni taf li fin-negozjati magħna fil-Kunsill fin-negozjati li jsiru dejjem naraw iżjed u iżjed loopholes fil-manuvri tan-negozjati. jekk inti titkellem pereżempju dwar il bdiwa taċ-ċereali. Daw jagħmlu x'jamlu, jiġi mitqis bħala greening, ma din ilha għaddejja snin issa. U dinja ma tantx gwadanjat, naħseb tkun tassew ħolma li nibqaw nejdu il-greening ħaj jibbenefika il-biodiversità, il-biodiversità tmut fawissu fil-tinxaf l-liqtana fawissu. Jina, jorqotni l-fat li kollegi bħal Sinjura Awken appellaw l-Kommissjoni biex joħorġu bi proposti, m'għandix dubju li ħajamlu dawn, imma jistaw joħorġu kemm iridu proposti jekk il istati membri ma jagħmlu xejn imbagħad kollu ta' xejn ikun dana fil-li kultant isna li pretendu zzejjet imma jek jina ummur u dim il-konstituenti tijaj niprofa nifijammum xie fisser diversita ħafna nis saqsuni għallura xie xamiltu. U ħaqa xej noqdu nħampu. Il-kwistjoni jiena minna ħatijaj minix bidwi uh, organiku ban bidwi konvenzjonali, però xorta naħseb li jataw problemi ta' natura ambientali. Għalhekk hemm bżonn naqdu flimkien mal-Kumitat tal-Agrikoltura u niddiskutu dan magħhom. Nitkellmu ħafna aħna dal 25 sena smajt ħafna diskussjonijiet il-Kumitat tal-Ambjent, il-Kumitat tal-Agrikoltura jaħsbu illi liħor huwa għamġnun, ma fil-verità rridu naħdmu fl-imkien. U Sinjura President, rappresentant tal-Kummissjoni, aħna rridu nipprova naħdmu wkoll fuq il-lat edukattiv mal-Istati Membri. Aħna iż-żona minn fejġejjina u jaqrib ħafna tal-Belġju pajjiżi oħra u dak kollu li nagħmlu aħna jaffettwa li daw il-pajjiżi wkoll u viċa versa hemm bżonn iktar leġiżlazzjoni, iktar kontrolli wkoll u spazzjonijiet. Naħseb li l-iktar ħaġa importanti però huwa li niddiskutu l-affarijiet mal-Ministri tal-Agrikoltura u nsaqsu lilhom mistoqsijiet fuq dawn il-proposti. Jitu kważi kwalunkwe ħaġa li nagħmlu qatt ma tkun biżejjed jidu naraw kif nżidu kuxenza, kif jidu l-arfin lura f'pajjiżna fl-irħula tagħna mhix ħaġa faċli imma bekk biss nistgħu navvanzaw. Ma nistiqx li kolli raġun, imma nibża li għandi. Is-Sur Torvald, naħar kellim, grazzi Signor President, fil-qosor, ħankun skjett, Jina rajt dan il-dokument il bira flasġija u l-ewwel reazzjoni tiegħi kienet li għandna biss ċifri makro hawnhekk illi ma jgħinuna xejn. Għaliex ma jajdinnix minn waqalura u minn għamel xogħlu. U din hija riċetta illi supposta parsi tapplika għal kulħadd u għat maħan imxu l-qoddim, jina rrit nkun naf min ma mil xoru, min ma mil dak li kellu xjamel, għalfejn u kif. Għaxek naraw per eżempju leġislatura li għandha xtaqsam ma natura għalfejn l-implementazzjoni hija f'idej l-istati membri imma għanna dawn il-makro ċifri li juru ta' parti stampa perfetta ma fil-verita ma jgħinuna xejn, grazzi. Sur Crespo Kirchbuk. Grazzi, Signor President, nibda billi nirringrazzja. Lill-membri kollha tal-Kumitat li saqsew ħafna affarijiet u jiena minna ħadd tiegħi ħaniprova nagħmel għall tiegħi imma dan huwa l-ewwel xahar li qed naħdem ehm, fuq dan is-suġġett, ġifieri jekk jogħġobkom jekk ma tieħux tuħdu xi tweġiba li xtaqtu ehm, għadru ftit u niddiskutu l-affarijiet mod bilaterali. Jiena f'ħafna mill-interventi qed inħoss li hemm nuqqas ta' sodisfazzjon qed tgħidulna rajna r-rapport ma' soluzzjonijiet fejn qegħdin. Rajna r-rapport hemm problemi ta' biodiversità ma sax qed tipproponu li nagħmlu. M'hemmx biżejjed progress veru imma sa' kummissjoni se tagħmel allura fuq dan. Rajna r-rapport imma l-affarijiet mhux se jinsew. U naħseb li dik il-frustrazzjoni illi ħassejt meta tkellmu l-membri parlamentari juri illi wara r-rapport hemm tassew problema. Kollha semmejtuha importanti illi nassiguraw il-ħarsin tal-biodiversità. Aħna kif għal Sugar Brandi, permess eżempju ċari, dina miex waħda mill-kriżijiet oħrajn li għandna fl-Ewropa, din hija kriżi globali u għalhekk importanti li nindirizzawa. Ħaġoħra. Infakar kom daqsxejn fit-termini tal-eżerċizzju nifhem li ħafna membri parlamentari eh, għadin fuq ix-xwiek, imma aħna tinsewx ninsabu fil-qafas ta' seba programm ambientali li huwa uniku għaliex kien ġi maqbul bejn l-istituzzjonijiet kollha permezz ta' kodeċiżjoni u għandna miri importanti ħafna ta' dan għal programm li l-koll marbutin li nwettqu għandna l-istrateġija tal-biodiversità adottata f'Mart 2010 mill-Kunsill Ewropew, iġifiri Sugar Brandi maħniex aħna ninjuraw ir-responsabilità tagħna l-istrateġija ġejja minn fuq net morna qudiem il-Kunsill Ewropew aħna fl jintlaħaq ftehim. U għanna mira waħda ġenerali, aħna għanna il-mira tal-2020 u batem sitt miri oħra illi irridu nmatqu, issa x'qed nagħmlu issa kif qed f'intervent tiegħi aħna qegħdin nipprovdu l-informazzjoni fattuali ta' fiex ninsabu l-Kommissjoni ntalbet illi tagħti il-fatti ta' fiex wasalna fuq il-miri differenti qed nimxu l qoddim iva jew le. Wasalna aktar qrib tal-miri tagħna iva jew le. X'qed jiġri mill-implementazzjoni tan-natura tal-safar tal-ambjent marittimu x'qed jiġri fuq livell internazzjonali dak li qed nagħmlu aħna qed ngħidu l-fatti kif innuma qed narfu lilkom, qed narfu lill-Parlament Ewropew, qed narfu lill-Kunsill, għaliex din hija Kummissjoni Politika. Ma rridux aħna illi l-affarijiet naħbuhom f'rapport irridu anzi nikxfuhom għax tarikom mbagħad li tieħdu azzjoni u nittama li meta taraw il-fatti il-Parlament u l-Kunsill jgħatu reazzjoni politika sabiex istituzzjonijiet ikunu jistgħu jieħdu pożizzjoni mixin fi triq tajba iva le. Imbagħad wara ikun hemm diskussjoni politika fuq il-miżuri. Imma illum li qed nagħmlu huwa nippreżentalkom il-fatti. Il-fatti kif fattilkom huma ċari. Hemm ħafna xogħol xi U kif għattilkom, ikva, u kif intqalu kol, qed naraw miri makro. Għaliex il-miri li kellna ekkunu makro. Ġi maqbul illi il-xogħol il fuq livell makro. U l-messaġġ mir-rapport li joħroġ huwa li dun nżidu l-isforzi fuq l-implementazzjoni u l-infurzar. U dik il-problema, d-diffikultà li qed naraw mir-rapport huwa li l-affarijiet isiru b'suċċess kbir fil-post meta jkollok inti l-appoġġ tal-komunitajiet lokali, l-partijiet interessati fuq livell lokali, reġjonali. Jiena kont f'Baden-Württemberg dil-ġimgħa, kont f'hemmhekk fil-muntanji u prezentajtilhom il-premju tan Natura 2000 huma għamlu xogħol eċċellenti, inkredibbli, identifikaw 40 trail illi kellhom impatt tassew qawwi fuq il-biodiversità tal-post. U meta ninżlu għal livell reġjonali u lokali hemmhekk l-iktar li qegħdin naraw progress irid ikun hemm mainstreaming tal-politika eh, tagħna fil-politika aktar ġenerali. U rridu wkoll nisħu fuq il-fatt il-biodiversità hija ta' importanza ekonomika kbira mhix sempliċement kwistjoni ambjentali jew naturali imma importanza ħafna wkoll fuq livell ekonomiku. Issa kien hemm ħafna mistoqsijiet li semmew. Is-Sur Damis Maker kien qed jgħid il-Kummissjoni temmen li dan maddux priorità politika jena nemmen li priorità politika importanti ħafna. U hekk għada għalhekk qed noħorġu bir-rapport u għalhekk nittamaw li jkollna reazzjoni politika min-naħa tal-Parlament u l-Kunsill biex nimxu l-qoddim. Is-sur Damis Makar kien qed jgħid ukoll kif nistgħu aħna nżidu l-kuxjenza u l-arfin il-Kummissjoni għandha tkun qed tagħmel iżjed xogħol il-Kummissjoni ma taħsibx illi Eh, din huwa l-każ, aħna sab li hemm ħafna każijiet li nistgħu nuru. Oqsma li nistgħu nuruhom bħala eżempju ta' proġett tajjeb, imma mhux il-Kummissjoni biss għandha tagħmlu da xogħol il-Parlament ukoll intom taħdmu fil-kostitwenzi fit ma' mal-Istati Membri mal-Kumitat ta' Reġjuni tidħolqu kuxjenza għalhekk. Aħna noħorġu bir-rapport għax Ovvjament, irridu namlu ħafna, imma għalek u koll aħna nordnaw l-Eurobarometer, għaliex l-Eurobarometer jgħid il-bicċa kbira ta' ċittadini jem din hija kwistjoni serja. Ħafna minnhom jgħidu li hija wkoll ir-responsabilta tagħhom mhumiex qegħdin jiġħduh dan, imma qed jgħidu wkoll li ikun hemm iktar awareness u għalhekk li naħdmu żjed fuq dan l-aspett. U kif kien qed jgħidu wkoll is-sur dan mismaka rridu norbtu is-saħħa pubblika mal-biodiversità Is-solita kien qed isaqsi kif tista' iddaħħal imbagħad il-fitness check tal eżerċizzju naħseb li r-riżultat tal-konsultazzjoni u l-fitness check jista' jkollu rwol importanti ħafna. Saqsejtuna nistgħu x'ngħidu xi ħaġa dwar dan. Jiena u l-kollegi tiegħi tista' taraw li huma għandhom ħafna xi jagħmlu xi janalizzaw il-550,000 tweġiba li rċivejna fitness check hemm u ħankun qegħdin nippreżentaw fl-20 ta' Novembru ir-riżultati. Intom mistiedna li tipparteċipaw fis-smieħ dakinhar flimkien mal-partijiet interessati kollha sabiex naqsmu magħkom l-analiżi. Hemm bżonn insaħħu l-leġiżlazzjoni għandna problema ta' konformità, hemm bżonn nagħmlu iżjed xogħol f'termini ta' regoli jew hija l-implementazzjoni li hija problemi. F'dan l-istadju prezzaw li ma s-sax nidilkom xajkun il riżultat Aħna dejjem naħdmu bl-ikbar trasparenza u minn mingħajr ma nippreġudikaw ir-riżultat. Imbagħad kien hemm mistoqsija wkoll fuq ir-red list. Din hija fost l-indikaturi ewlenin tal-evalvazzjoni li tinsab fid-dokument u l-Kummissjoni ħatkun qiegħda wessa l-ambitu u tara kif dan għax-xogħol jista' blaqwa mod is-sur li jista' tkellem ukoll dwar il-preżenza tal-biodiversità u għadna li għandna bżonn ta' kalendarju u konklużjonijiet fissi għalna jek ix dwar il-bidla tal-timetable, iva veru, nista' nikkonferma li l-implementazzjoni hija problema. U saqsina wkoll x'tip ta' miżuri jista' jiġu diskussi, nista' nsemmi ftit li semma wkoll f'punti oħrajn nħarsu lejn il-mizzuri reġjonali u lokali, nħarsu lejn finanzjament u rridu f'ċertu każijiet ukoll nieħdu proċeduri legali jekk qed tagħmel il-Kummissjoni. Mhix laqwa soluzzjoni dawn imma jekk għandek stat membru li ma jridx ehm, jirrispetta l-leġiżlazzjoni u jsegwi l-passi kollha, allura hemm bżonn nieħdu azzjoni legali. U aħna qegħdin nistennew se jkun hemm inizjattiva fuq il- revizjoni ta' implementazzjoni ambientali u naħdmu ma' l-istati membri l-oħra sabiex innoħol u aktar kuxjenza. Sinjor kellem skemmet dwar istrumenti finanzjari. Dan importantissimu għax mux għed nitkellmu bis fuq leġizlazzjoni hawnhekk x'nistgħu nagħmlu aħna biex ngħinu l-istati membri finanzjarjament ukoll. Hemm żewġ sorsi importanti li xtaqt nsemmi hawnhekk. Il-programm Life imma risorsi u risorsi għabżon tal-dawn il-fondi u għamennu li il-firgwa tal-pak għadin naraw progress kif ukoll il-greening tal-ewwel pilastru ma dan issa l-awtoritajiet tal-istati membri għandhom ħafna flessibilta u ma jridu jaraw sakemm huma jintegraw il-miżuri ta' biovidelfessi ta' dan huwa xogħol jisir flimkien mal-istati membri u anki fir revizjoni tal-pak nistaw naraw jekk nistaw naċċertaw aħna li d-dassi ta' agrikoltura u forestrija jistaw xetu kontributa akbar li biodiversità inkluż f'żoni intensivi. Is-Sinjora Kazenbach kienet qed titkellem ukoll dwar il-konsistenza regolatorja kif nistgħu naċċertaw li jista' jkun hemm mainstreaming fil-pak. Dan naħseb li jista' jsir billi naħdmu iktar flimkien l istati membri sabiex fl-għażla li jkollhom huma fil-pak jid li jridu iktar miżuri lejn dan il-pilastru. Mistoqsejtni kol mistoqsija ibsa dwar il- li wieħed jirsira jew jibda proposta ta' żrira ħawna qed noqgħod sebgħinejn għax għandna proposta minnaħa tal-Kummissjoni ma naħsibx li għandna stata li aħna nitiraw proposta li tkun ġiet għaddis mill-kollet, aħna li nagħmlu biss u li naċċertaw illi l-biodiversità tittieħed inkoll konsiderazzjoni fuq dan il-fajl Digi Sanko jitoħsieb. Jiena nista' ngħaddi il-messaġġ. Issemmit il-kwistjoni li biodiversità hija il-kriżi reali tkellem dwar l-implementazzjoni l-infurzar u saqsewna x'ħajkunu passi li jmiss. Aħna dan ir-rapport naraw bħala l-ewwel evidenza fatwali illi ingħatat lill-istituzzjonijiet politiċi fuq il-progress u s-sitwazzjoni. L-ewwel darba li qed nagħmlu ħaġa f'kull mira provajna naraw eżattament fejn il-problema. Meta ngħidu pereżempju li fentura fejn rejna progress però dik il-leġiżlazzjoni trid tissaħħaħ allura għad li l-istati membri sabiex ikun hemm iktar sforzi dan ir-rigward iktar amministrazzjoni effettiva qed nikkonsidraw il kustjoni tal-fitness check l-ispeċi invazivi. Hemm ħafna xogħol li qed isir, però ikolli nammetti u ngħiduha kif inhi r riżultati ma tantx iqawwilna qalbna. Imma li rridu nagħmlu għalli niddiskutu mal-Parlament, mal-Kunsill, jekk biex naraw jekk flimkien nistgħux naraw li noħorġu b'xi tip ta' pjantazzjoni ta' affarijiet li jdu jsiru jekk nifokaw fuq l-implementazzjoni, xħajkunu l-punti għaw l-lin li ħajku għat jappoġġa parlament? Kif jista' jkun hemm mainstreaming tal-politika kif nistgħu nħolqu iktar awareness kif nistgħu nintegraw aħna l-atturi kollha. Għaxina miex bis kwistjoni ta' politiċi, ma' għanna bżon il-ċittadini, il-bdiwa, il-kuċċaturi, il-komunitajiet lokali. ħagġa importanti ħafna din. Jina nishti u koll naqbel ma' kallim li saqsina jekk għam biex analizi fuq il-budget nazzjonali. Hemm ħafna xogħol xi sira ta' tmannix informazzjoni biżejjed fuq dan l-aspett. Kollegi tiegħek jaħdmu fuq il-Natural Capital Accounting imma dinja ħaġa nistgħu nistaqsu għal l-istati membri resqu qudiemhom, però huwa pero hemm bżonn ta' iktar passi ambizzjużi flimkien ma' istituzzjonijiet l-oħra jekk aħna rridu nabbanzaw. is senjura Awken kritikatna għalet li maħniex politiċi biżejjed. Jekk għandek idea tajbin fuq x'nistgħu nagħmlu u parlament jaqbel u ħna nsibu konsensus ma l-istati membri ħna namlu dan għalix jiena nixtieq ngħid iva irridu nimxu l-qoddim fuq is-seba program tazzjoni dan għandu jkun il bibja tagħna għal ġi maqbul ma l-istituzzjonijiet kollha nixtieq nirringrazzja l sur Petera. Jiena ħdimt miegħu fuq il-kwistjoni tal-avjazzjoni u l-affarijiet jarhom minn fuq bħala sfur kien qed jitkellem fuq strateġija multianwali ekku, imma mhux multianwali biss, għandna bżonn strateġija aktar koerenti mal-politiku kollha u mal-stakeholders kollha, mbagħad saqsewna wkoll x'inhi sitwazzjoni bejn l-istati membri. Għalunna għandna informazzjoni biżejjed tkun ħaġa tajba kieku kulħadd ikun jaf x'qed jiġri eżattament u min qed jagħmel xiex. Il-miri ġew stabiliti fuq livell settorjali aħna għandna informazzjoni ġenerali imma hemm bżonn nidħu f'aktar dettall. Aħna kuntenti u l-puntija huwa wieħed validu ħafna rridu naraw min qed jagħmel xogħlu u min mhux għaliex is-sitwazzjoni f'ħafna każijiet eh, mhijiex waħda uniformi, saqsa wkoll dwar ir-rwol tat-teknoloġija. Nasab li fil-mistoqsija stess għandek it-tweġiba, l-innovazzjoni għanda rwol importanti ħafna, għatna naraw ħafna innovazzjoni fil-konservazzjoni tal-foresterija, ħafna soluzzjonijiet fil-ekoturizmu, eko-innovazzjoni. Nasab li importanti ħafna anke fil-qasam tal-kapital naturali u importanti li naħdmu mal istati membri l biex noħol u aktar tarif u kuxjenza. Fuq il-pak, s-sur Witterman t tu dwar dil-tali konna politika aktar eh, iktar orientata fuq il-riżultati. Eħe, veru, hemm x'namlu f'dan ir-rigward imma kif qal is-Sur Florence hemm bżonn naħdmu flimkien mal-stakeholders l-oħrajn. Għandi żewġ punti oħra s-Sinjura Merjer i kien qed titkellem dwar il-valur tan-natura u jiena nista' biss intenni dak il qalet hi s-Sinjura Dornano ma kienx kuntenta bil-metodoloġija li segwejna. Aħna għamilna analiżi ekspost għal il-Kummissjoni kif tista' tirrikonċilja lura l-elementi lokali. Nansab l-importanti ħafna li għanna naħdmu ma' komissajt lokali, minti għattina li dina mux kwestjoni ta' soluzzjoni Ewropea. Il-rapport juri li meta il-nies ikunu konvinti fuq livell lokali, il-rizultati fil biodiversita jkun aħjar, u taqsidna kux għadin nużaw l-istrumenti kollha biex ikollna riżultati tajbin, hemm bżonn nużawhom u naħseb li ħajkun hemm elementi li ħarġu mid-diskussjoni se naħdmu skar fuqhom Sir Florence kien qed jisħab fuq ir-responsabilità tal-istati membri li jaħdmu flimkien mal-Kumitat tal-Agrikoltura U s-sur tal-vart fl tkellem dwar il-makro ċifri u jina għed il-makro ċifri ġew deċiżi mill-Kunsill Ewropew. F'kelma waħda biex nikkonkludi. Grazzi. Dana kien eżerċizzju tajjeb ħafna lija fl-ewwel xahar tiegħi biex nara wkoll kemm huwa għal qalbkom f'dan il-kumitat id-dibattitu. Tistgħu taċċertaw ruħkom, seħku maħkom, ħanerġu inkomplu bid-diskussjoni maħkom, qed nara l-Parlament għal-qalbu ħafna din il-kwistjoni, anki il-Lussemburgu jixtiequ issa qabel l-aħħar tas-sena jħorġu b'konklużjonijiet u għalhekk naħseb ikun possibbli għalina sabiex intejbu s-sitwazzjoni fil-post u li nagħmlu l-parti tagħna u nixtieq nagħmel appell issa min-naħa tiegħi il-Parlament Ewropew. Għalli ġena miex ħaġa li tistamila waħda il komissjoni naħseb illi intom għandkom rwol importanti ħafna għaliex intom il-rappresentanti eletti ta' ċittadini u fi xur li ġejjin importanti li nkunu nistaw. naddu dan il-messaġġ illi aħna qegħdin investu fil-biodiversità u dan huwa l-aqwa investiment għal pjaneta tagħna u ġenerazzjonijiet futuri. Grazzi. Thank you very much. Uh... Grazzi, tassew. Eh, id dispieċini li waqajna l-ura. Se jkollna għaddu għal suġġett illi jmiss. Ser ninformakom illi id-data sa meta jistgħu jitresqu l-emendi hija is-16 ta' Novembru. Issa, jekk aħna lesti nistaw ngħaddu għal smih pubbliku ninvestu fin-natura u l-biodiversità, sfidi u opportunitajiet. Ser, nibdew id-dibattitu tagħna billi jifeħ dibattitu is-sur Demes Maker. Ser, inżom fil-qosor, Sinjura President. Pala ġelatur eh, mill fuq dwar ir rapport strateġiku tal-istrateġija tal-biodiversità eh, Kontent illi anke fi żmien qasir irnexxilna norganizzaw dan isma pubbliku illum. L-esperti li ser nisimgħu minn għandhom illum ser jagħmlu kontribuzzjonijiet validi ħafna u se jkunu anke sors ta' aspirazzjoni għar-rapport. Li ser jiġi finalizzat fil-ġranet fil illi ġejjin kellna dibattitu interessanti ħafna wara nofsinhar, smajna pożizzjonijiet differenti u nixtieq nisma' mill-esperti x'inhi l-opinjoni tagħhom u forsi x'ispirhom mid-diskussjoni tagħna daqshekk biżejjed għaliex iva naf li waqajna lura fl-aġenda tagħna. Iva, għandek raġu grazzi. Mela, issa nagħti il-mikrofonu lis-sur Robbie Biwer staqarrija dwar dan ir-rapport. Grazzi tassew, Signora President. Grazzi eżis kollegi. Ta' u bħala rapporter mill komitat Raġuni tatun l-opportunità l-indirizza dan il-Komitat. Il-Komitat tal-Ambjent fil-Komitat tagħna fl-20 ta' Settembru adotta opinjoni dwar dan il-rapport u dwar l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija u aħna l-estri natukom kull dokument rilevanti. Il-revizjoni ta' term ta' nofs it-term tal-Kommissjoni Turina u kol anka l-esperienza Turina anka mill-esperienza tiegħi fil-Lussemburgu li ħafna eh, reġuni investew fin-natura u investew fil-programmi tagħhom. Mela se nsemmi rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat tar-Reġuni fuq l-implementazzjoni tal-istrateġija tal-biodiversità. L-Istati membri irridu kunu involuti b'mod aktar intensiv ma daw kollha li huma responsabbli għall-implementazzjoni u jagħtuhom l-għajnuna kollha li meħtieġa forsi tinstema xi ħaġa ovvja, iżda din mhijiex xi ħaġa ovvja, mhix ħaġa awtomatika. Issa, it-tieni ħaġa, il-biodiversità u l leġislazzjoni rilevanti ma rilevanti għal biodiversità importanti ħafna anke għal protezzjoni tal-habitat għanna nifukaw aktar fuq l-implementazzjoni forsi hemm bżonn ta' aktar żmien biex ikun hemm din l-implementazzjoni. Hemm ħafna oqsma fejn hemm diffikultajiet, anke pereżempju li nqajmu kuxjenza din dan irdu nagħmluh aktar. It-tielet rakkomandazzjoni hija li fih dan in-network Natura 2000 rajna suċċess iżda jaħtieġ li jkun hemm iktar protezzjoni tan-natura mhux biss Natura 2000 ikun hemm anke aktar infrastruttura green infrastruttura ħadra li tiġi implementata fil-livelli kollha, inkluż fil-networks trans-Ewropej u dan ikun f'qafas legali vinkolanti. ma oħra bħall-agrikoltura irridu wkoll jilħqu l-impenji tagħhom anke fuq livell lokali hemm lok għal kooperazzjoni iżda il-pak fil-żewġ pilastri tiegħu għand għatfadallu ħafna x'jagħmel. fil-permess ta' din ir-reviżjoni issa nistgħu nibdlu eh, l-affarijiet li assumejna li mhux neċessarjament kienu tajbin. Grazzi tassew. Issa sfidi fl-implementazzjoni tal-istrateġija tal-biodiversità tal-Unjoni Ewropea. Id-direttur tal-Unjoni Internazzjonali għal konservazzjoni tan-natura is-Sur Luke Bass. Grazzi tassew, Sinjura President. Aħna nixtiequ anke naqsmu l-opinjoni tagħna dwar dan ir-rapport. Mod partikolari fil-kontest tal-IUCND hija għaqda ta' gvernijiet u NGOs għanna 5.000 espert li jridu huma valuti f'dawn id-deċiżjonijiet. Nixtieq nibda billi nħares lejn is-perspettiva globali tal-IUCN u xejrit li qegħdin ninnutaw fil-kuntest globali u l-isforz li qed isiru mill-Unjoni Ewropea li jista' ikollhom effett fuq id-dibattitu globali. ċertu livell ta' ambizzjonijiet qegħdin jitbaxxew minflok jolew. Ħaġa oħra hija il-barometru li sar is-sħariġ li sar fejn 99% ta' dawk involuti iħossu illi dan huwa suġġett importanti imma dan ma jfissirx ma jirfettix kif jivvotaw għaliex mhux qed tingħata priorità l gvernijiet biex jagħtu din il-priorità fil-tmexxija tagħhom. Dan għandu valur intrinsiku anke għas-saħħa u għall-ekonomija. Lan huwa li nikkonvinċu ċittadini li qegħdin barra minn din il-Kamra kif intqal li naqdu l-kumplati fl-imkien hija idea ġenjali. Nixtieq nisħaq ukoll li din mhix diskussjoni ta' problemi imma anke ta' opportunitajiet u kif semma relatur rridu nħarsu lejn soluzzjonijiet u mhux biss lejn problemi u lejn l-ispiża. Ħafna mill-sfidi li għandna nistgħu nindirizzawhom billi nerġaw inqajmu l-ekosistemi u l-funzjonijiet tagħha. Aħna kuna diġà suġġerejna soluzzjonijiet ta' bażi ta' natura xa snin ilu u qegħdin naraw aktar interess. rritu ikun hemm aktar protezzjoni u aktar restorazzjoni tal-biodiversità. Aħna xejna mira illi konna sa nilħuqu fl-2010 eh, eh, għamilna ħafna nid, ma mux neċessarjament il-ħanjom kolla din ir-revizjoni turi li għat ma wasalniex nofstri. Ridu nħarsu kollejn elementi pozittivi, jiva jem elementi pozittivi u il minna din l strategija kna se il-fuq iktar biodiversità, zgur mux forsi naqqasna it terf ta' biodiversità, imma xorta waħda din hija xi ħaġa li tinkwatana anke fuq eh, il-livell Ewropew dajna telfta għaxar telef speċi u fil-gruppi prinċipali taksonomiċi hemm ħafna minnhom li qegħdin friskju. Aħna kejjilna 25% ta' daw kollha li huma jusa bħala medda intoni fl-Ewropa. U għajja ma ninsewx li li l-biodiversità ta' biodiversità hija xi ħaġa irreversibbli meta nitilfuha nkunu tlifnija. Imbagħad it-teddidiet għal biodiversità u se nipprova nindirizza l-kustenijiet prinċipali se nibda bli nagħmel taqsira tagħhom. Fir-rapport issemma wkoll u u kollegi oħra għanna il-bidla fl fl-art, identifikazzjoni ta' agrikoltura, frammentazzjoni tal-habitat, sfruttata tal-foresti u l-ibħra, il-erda tal-bahar u zoni kostali u l-speċi għaljen invazivi. Apparti minn hekk għandna klimatu klimatiku dejjem sejjer għall u qed ikompli sejjer għall fil-futur. Dawn l-isfidi qed inkellimhom qed insemmihom għaliex issa se nitkellem anke fuq l-aspett tal-agrikoltura. tal agrikoltura u l-aspet ambientali tal-bahar imma hemm ħafna affarijiet oħra li huma eh, li huma ta' tħassib. Eh, rridu naraw kif l-agrikultura tikkontribwixxi għal dan kollu. Jekk dan isib b'mod mhux sostenibbli hija teddida prinċipali. Jekk issir kif suppost kun ta' benefiċċju għalfejn m'għandniex tuża dawn l-istrumenti b'mod aħjar iva għandna strumenti eh, disponibbli jista' jkun li jkun hemm oħrajn fil-futur Iż-żoni b'fokus ekoloġiku għandhom iwasslu riżultati aħjar u fuq kif dan l-affarijiet nistgħu naqduhom flimkien hemm ħafna modi kif dan nistgħu nagħmluh. Xi stati membri għandhom ministru għall-agrikultura u in-natura din hija opportunità u li għandna qudiemna u nittama il-ministri jistgħu jużaw l portfolio tagħhom għal soluzzjonijiet fuq in-natura. per eżempju, eh, tekniċi li ta' bidja li huma favur in-natura. Ejja nużawhom iktar. Imbagħad jekk inħarsu riforma li jmiss tal-pak irridu niżguraw li din biodiversità tal-biedja tkun protetta kif suppost. Per eżempju m'għandniex nitilfu iktar grassland. U kien iktar eh, inżommu iktar protezzjoni tagħha. Marbuta ma' dan il-teddida għal pollinators. Il-kollega Peter l semma il dan huma waħed mill-kwistjonijiet prinċipali fejn hija ta' teddida għaliex din hija l-bażi tal-agrikoltura kollha tal-katina elementari tagħna u tal-produzzjoni kollha. 9.2% ta' naħal tagħna huma medda u ma din taħt id li jinqerdu għal kollox, sempliċi ma nxtaqt nfakkarkom Jiena naħseb li hemm bżonn ta' inizjattiva għal EU Pollinator u din l-istrateġija għandha tidħol fis-seħsa biex nindirizzaw it-tedida ta' pollinators u tal-habitat tagħhom. Fil-qasam marittimu u fis-sajt dan l-ambjent tal-baħar f'saħħtu mhux biss għal f'interess tal-ħut imma anke jizgura li kolna settur ta' stajt viabli anka fil-futur. Apparti minnek, dan wasal għal miljoni ta' servizzi ta' servizzi ta' ekosistemi madwar eh, l-Europa. Għanna il-European Red List of Marine Fishes u 7.5% ta' dawn ta' dawn l-speċi u medda bl-estinzjoni. Eh, Id-deċiżjoni qed insemmi l-attenzjoni ħafna ma' din hija r-realtà tafu x'inhuma l-kawżi ta' dan kollu stajt żejjed. Wissa għanna kriterju ġodda taħt il-politika komuni tas sajt jekk terġa' tħallis lejn il-miri huma tajbin, imma l-implementazzjoni dejjem ma tmurx kif suppost. L-implementazzjoni u estinzjoni u ma tax kajmet li se nkun qed nuża ħafna fil-preżentazzjoni tiegħi. L-implementazzjoni tad-direttiva tal-habitat ħafna minnhom qegħdin f'qosma protesti. imma dan għandhom ma ntlaħqux, għandhom dan għandna dan il-nuqqas fl-implementazzjoni. Imbagħad għandna id-direttiva u nistana sam dawn id-din informazzjoni ma'kom, aħna tal-opinjoni illi bħalissa bl-sforzi kollha li huma meħtieġa l-implementazzjoni l-sforzi domx jitpoġġew hawnhekk li nirrevedu leġizlazzjoni eżistenti li naraw fejn fallejna iva dinja xi ħaġa li nfaħru u nixtuq naraw riżultati għax permezz ta' jekk nidentifikaw fejn qed falli l-implementazzjoni u nittamaw li jkun hemm rakkomandazzjonijiet saħħithom dwar kif għandna nimplementawhom aħjar. Imma noqogħdu nilagħbu mal-leġiżlazzjoni bħalissa mhix xi ħaġa li għandna bżonn fuq l-ispeċi invasivi eh, biex nsemmi fuq il-Green Lights on Report rapport fil kommissjoni u fil-Parlament semmejna ħafna drabi din dan eh, din il ġitazzjoni li daħt fissa ħanka fl-ewwel ta' jannar ta' din is-sena dan huwa dinja kisba importanti imma aħna rridu naraw illi l-ispeċi qegħdin fuq din il-lista li tħassibna u li din tiġi pubblikata sa tmiem is-sena sabiex nibdew bl-analiżi tagħna kif konna semmejna. Nixtieq nikkonkludi billi nitkellem dwar l-irwol globali tal-Unjoni Ewropea. Anke fuq mira numru 6 tal-Strateġija tal-Biodiversità u anke għal l aħħar mir li qbilna fuqhom li joffri ħafna opportunità għall attenzjoni politika u l-interata priorità politika għaliex ħafna minn dawn l-elementi u l-ħtieġa ta' azzjoni jistaw jiddaħlu fl-aspett ambientali tal-SDGs li għall-ewwel darba fis-sorja tagħhom għandhom approċċ ta' ekosistemi u approċċ ambientali Ħafna minn dawn il-miri. Din hija opportunità kbira għall ewropa biex titgħallem u ħna nistennew ukoll li jkun li l-Parlament u l-Kummissarju Timmermans ukoll li huwa responsabbli minn dan id-dossier li jieħdu azzjoni fl-aħħar. Hemm żewġ elementi fuq din responsabilità globali. L-ewwel illi jekk naraw kif aħna naħdmu fl-Ewropa il-figuri l-istatistika eh, jizvijaw ftit Anke esempio fid-dibattitu dwar il-klima fejn aħna gburin illi krem tnaqqis ta' 13% sa mill-1990 irridu naqsuh sa' sal-2020 ġifieri mexxin tajjeb imma dan huwa dak li qed jeddet lil dak huwa dak li qed jeddet kollox il-konsum għax dan itallaħa b'9 fil-mija mhux qed inaqqas il-pressjoni fuq il-pjaneta. U raqqas fil kontinentana aħna għandna responsabilità li din ħaġa nagħmluha kif suppost. Nixtieq insemmi xi ħaġa ma semmiċ hawnhekk il kustjoni tal-ekonomija ċirkolari. E dan il-pakket li se naraw dal-waqt din hija opportunità tajba biex naqwaslu għal din il-bidla, biex innaqsu l-pressjoni fuq il-biodiversità. Anke fil- fl-agenda ta' fl-aġenda politika. Is-servizzi tal-ekosistema dum ikunu parti integrali ta' dan kollu għaliex u maċirklari minna nifisom. U fl-ħar għanna il-wildlife trafficking, il-responsabilità ta' l-Unjoni Ewropea hija importanti ħafna, kienem ħafna progress li sar kellna rizoluzzjoni f'janna tal-2014 imbagħad kellna il-roadmap fuq il-pjan tal-Unjoni Ewropea fuq il-wildlife trafficking Aħna nitamaw illi dan jiġi implementat kif suppost anke għaliex l-Unjoni Ewropea issa hija parti minn CITES u rridu naraw kif il-Parlament u l-Kunsil ser jaħdmu fir ta' dawn l-iżviluppi ġodda. Għaliex aħna issa parti ta', ta l-Unjoni Ewropea hija parti mill-Konvenzjoni ta' CITES fuq il fuq l-ispeċi invażivi wkoll. Apparti minn hekk irridu nħarsu lejn il-protezzjoni tan-natura mhux biss bħala spiża jekk inti tibni pont u investiment jekk inti imbagħad tinvesti fin-natura tara bħala spiża, din ma nistgħux nibqgħu narawha b'dan il-mod. Rridu nħarsu għalhekk lejn il-budgets li nallokaw u l-mapping ukoll dan irridu nkomplu nappoġġaw anke għal benefiċċju ta' servizzi ta' ekosistemi. U il-gvernijiet lokali huma importanti ħafna għal dawn il-soluzzjonijiet ta' bażi ta' natura. U aħna għanna għal-jara UC għanna ħafna programmi mal gvernijiet biex nħu dawn għanijiet sa' n-niqaf għawnek billi nisħaqfu l-importanza tal- tal-autoritajiet nazjonali. Ser niqaf hawnhekk grazzi tas-sew għall-preżentazzjoni tiegħek Issa ser nitkellmu dwar L-opportunitajiet soċjo-ekonomiċi tal-investiment fin-natura u l bija diversità, is-sur Ignas Shops, il-President tal-Europark Federation Council. Grazzi tassew, Sinjura President, jiena qed nieħu gost li hija hawnhekk. Il-preżentazzjoni tiegħi diġà qiegħda imqiegħda fuq l-iskrin tagħkom. L-Europark hija l-ikbar network li proteġi il-territorju Ewropew 400 membru 36 pajjiż. 30 miljun ettaru huma immexxija mill-Federazzjoni Ura Park. Imma apparti minn hekk nixtieq nagħmel stqarrija illi l-konservazzjoni ta' natura taħdem tuħu gost tara li il-leġislazzjoni taħdem u l-konservazzjoni ta' natura taħdem. U naħseb illi rajna wkoll illi l-konservazzjoni ta' natura qed taħdem fl-Ewropa fejn naħdmu fuqha qiegħda taħdem. Ħaġa oħra li semmit ukoll kemm il-darba llum li dak kollu li namlu relatat man natura, in nifs li nieħdu l-ilma li nixorbu li kelli nieklu. Kollox huwa natura, Mela l-slide li miss. Il-Federazzjoni Jura Park qed tipprova tagħmel dak li jsir fuq livell Ewropew. Għax qed tindirizza ħafna affarijiet differenti għandek it-tibdil fil-klima, il-housing, l-ekonomija, l-ekosistemi, is-saħħa u l-benessri kif tista inti tindirizza dawn l-affarijiet kollha? l slide li jmiss, Iva, e, hawnhekk tara li hemm differenza fl-implementazzjoni fuq livell globali, livell Ewropew, livell tal pajjiż livell reġinali u l-bqija. Għalhekk huwa diffiċli li wieħed isib tarf tal dik il-leġiżlazzjoni kollha u ta' dawn l-istrutturi kollha eżistenti madwar l-Ewropa. Għalhekk aħna bħala federazzjoni nippruvaw nagħmlu huma u għalli aħna nipruvaw nkunu ir-Rubik's Cube, nipruvaw nkunu dak li jaqat l-affarijiet kollet jikkawżaw il-kriżi tal-pjaneta tagħna. Dan nagħmluh fil-qalba tax-xogħol tagħna u nispjegaw lill-membri tagħna kollha. Nagħmlu skambju ta' arfin ta' dan kollu. Aħna nwaslu din l-informazzjoni lill-membri kollha tagħna biex ix-xogħol tagħna jinftijem aħjar anke madwar l-Ewropa. Dan nagħmluh foqsma differenti. Nixtieq naġel biex inżomma l-ħin. L-aktar ħaġa importanti hija illi t telef tal-biodiversità hija importanti ħafna. Kol 20 minuta jitwildu 3500 ruħ imma fl-istess ħin nitilfu speċi u li titlef speċi tfisser li tlifta għal dejjem ma tistax ċerġa ġiba lura. Ġifiri fi żmien 30 sena ser nitilfu 20% tal-ispeċi tagħna. Għalhekk kif diġà intqal minn kellima ta' qabli fuq kif ħossuhom l-Ewropej fil-rigward tal-biodiversità, bażi tal-Eurobarometri ta' din is-sena, 80% jħossu li trassa biodiversità hija xi ħaġa serja ħafna u li aħna bħala umanità għandna responsabbilta illi inwaqfu it-telf tal-biodiversità. Apparti minn hekk 67% jħossu illi in-natura hija essenzjali biex nindirizzaw it-tibdil klimatiku dawn din hija la differenti tal-istess ħaġa. In-natura 60% jaħdbu li n-natura jista' jkollha effett pożittiv fuq il-benessri u s-saħħa. U ma smarġ biżejjed li hemm bżonn ta' iktar informazzjoni mill-Unjoni Ewropea. Iġifieri li dan inwasluh fl-lingwa tiftiem il-poplu. Saret ħafna riċerka mill ajusienu mill-WWF fuq il-benefiċi ta' natura 2000 li wasal għal 200 u sa 300 biljun euro. U natura 2000 eh, eh, hija finanzjata biss 10-20% tal-ħtiġa li tassew għandha bżonn. Idu nippruvaw li forsi innaqsu din id-differenza. Dan l nintegraw ukoll ma' politika differenti, din xi ħaġa li semmi tanke mill-Direttur Ġenerali Jonathan Patz mill-Istitut tal-Saħħa Globali Sidni qal li f'opinjoni tiegħu żoni protetti jistgħu salvaw aktar ħajjiet, jippromuovu saħħa aħjar u jindirizzaw il-mart aktar mill-settur tas-saħħa pubblika. Għalhekk forsi it-tabib tiegħek jgħidlek li għandek tqatta aktar ħin fin-natura minflok ma tieħu xi pillola. Dak li naraw fi federazzjoni Jura Park huwa illi apparti l-valur intrinsiku għanna ħafna opportunitajiet anke għall-ekonomija. Hemm rabta bejn il-biodiversità, il-wirt naturali u il-turizmu sostenibli il-għajmin ta' kuxjenza dwar il-biodiversità u mhumiex daqshekk tant mal kozjoni soċjali l-ekonomija u x-xogħol. għanna 145 destinazzjoni f-17 il-pajjiż li li fihom ġew investiti 441 miljun euro u m'ħafna faċilitajiet għal vizitaturi u koll. Għanna 72 miljon eh, vizitatur kull sena f'dawn iż-żoni protetti fl-Ewropa. Dan huma persuni li jżuru kull sena turnover imbagħad idħul li jsir minn dan kollu minn dawk kollha li jmorru għal ġurnata, jiġifieri li jonfqu trinqas 10 euro kuljum u jaqattaw lejl wieħed x'imkien li pereżempju jiswa 76 euro, dan dawn il-persuni li jżuru dawn iż-żoni protetti iwaslu għal turnover ta' iktar minn biljun euro. Ġifiri, il-protezzjoni tal-biodiversità u n-natura fl-imkien mal-turizmu sostenibli iva għandu ħafna potenzjal. Issa, jiena dan huwa il-Park Nazzjonali ta' Hoga Kempen fil-Belġu huwa park Zajr, għanna set municipalitajiet ta' 6000 ettaru fejn għanna 6000 speċi, ħafna minnhom importanti nka fuq livell Ewropew. Hawnhekk l-ammont ta' viżdaturi ukoll huwa il fuq Zdiet kważi 50% fi żmien 8 snin, issa jammont ta' 1.2 miljun ruħ. Ħaġa importanti wkoll li ta' nkunu nafu hija illi nafu bil-tib the economics of ecosystems and biodiversity. Għamilna anke staħriġ dwar dan aħna, mhux fan nidħol fafna dettal. Nista' nagħmel jumejn nagħtilkom id-dettall, imma t-turnover annwali ta' dan il-park nazzjonali fil-Belġu huwa ta' 191 miljun euro fis-sena u jinvolvi 5000 post tax-xogħol. Għalhekk li nissalvagwardjaw in-natura hija opportunità anke li għandu jieħu reġjun partikolari. U forsi Issa, il-livell politiku, dawk li rajna f'dawn l-aħħar sentejn huwa illi hemm persuni oħra li qegħdin jiġu involuti u jitkellmu dwar il-biodiversità, l-ekosistemi, it-tibdil klimatiku, anke l-Papa, anke Obama, Ban Ki-moon, anke Christine Lagarde mill-Fond Monetarju Internazzjonali. U l-ex-president Herman Van Rompuy għallista kumma ma tafox u koll. għal presidenza tal-Club of Rome. Għalek dan juri illi hemm dan din il-sensazzjoni ta' urġenza u għalek jiena nishtiq nedrukom li Iva għanna bżonkom, għanna bżonkom li tkunu ambasċaturi tal-natura, ambasċaturi tal-ħajja selvaġġa, għanna dan li jiduna tuwa prioritati tkun fuq l-agenda ta' kullimkien, mux bis fuq l-agenda tal-natura u l-ambjent imma fuq l-agenda tal-ekonomija. Għalek, aħna bħala federazzjoni nieħdu eh, responsabilità għal dan kollu natura hija eh, il-negozju tagħna. U dan jista' jgħin anke għan-negozji eh, pjanijiet ta' negozji fil-futur, anke fuq livell globali. Thank you very much. Grazie ħafna. Issa se nitkellmu fuq l-infrastrutturi favur l-ambjent u l-inġin l-Inġenjerija Ekoloġija fi Franza, Rexini Dumalan li l ministeru l ekoloġija Svilup u Enerġija Sostenibili fi Franza. Grazzi ħafna. Badwa tajb, marlob snar tajb li kħativa għanna naħdem fil-Ministeru tal-Ekoloġija Franċis u namel għadawnek biex niprofa eh, najdilkom xaħġa fuq il-mizuri biex ikunu nistaw kem jista' jkun eh, nitkellmu fuq Eh, miżuri biex inwaslu it-telf tal-biodiversità. U il-fatt li l-preservazzjoni tal-biodiversità tista' tkun għajni ta' attività ekonomika ta' xogħol fattibbli u hemm bżonn nipromovu din it-tip ta' ħidma u hemm bżonn appoġġaw biex nkunu nistgħu ndefinuha aħjar, ndefinixxu aħjar u eh, dawk li jieħdu deċiżjonijiet il kumpaniji jew l-autoritat lokali jkunu jafu iktar biex hekk eh, dan ikun qasam li jeseċita ruħu permezz tal-Unjoni Ewropea. Issa nitkellmu wkoll fuq biodiversità eċċezzjonali permezz tal-park li hija sfida importanti ħafna imma naħdmu wkoll fuq biodiversità eh, normali. U għalhekk aħna għandna attività biex nkunu nistgħu niżviluppaw Eh, l-ekoloġija x'din x'ini dawn huma intrapriżi fejn l-attivitajiet għandhom bħala għan ewlieni illi kollhom konservazzjoni u l-operat tal-ekosistemi. Dawn huma intrapriżi illi intervjenu f'kull fażi għalhekk qegħdin nitkellmu fuq network għax huma analizzaw ekosistema biex jifmu kif jopera, kif jifunzjona, mbagħad ikunu jistgħu jispjegaw kif jevitaw l-reperkussjonijiet u konsekwenzi ta' bnedmin fuq dan fuq din l-ekosistema kif nistgħu innaqsu l-impatt nistaw ikonna fuq l-ekosistema jew biex nagħmlu tajja pa' dan l-impatt. U għalhekk dawn l-intrapizi jagħmlu xogħol differenti hemm dawk ta' studju, ta' analiżi, Eh, tarfin mem intrapriżi u koll li għamlu xol mod għaqli biex ma jkunux joqtu negativament eh, il-biodiversità e, matul il-ħidma tagħhom. Bgħu hemm intrapriżi illi jagħtu uh, materjal, tamir, strumenti biex jkun jistgħu jirrispondu għall sfidi tal-biodiversità u l-attività hija fuq kull tip ta' ambjent, dak naturali jew le, u l-intraprizi tal-ekoloġija u koll jipermettu għal-għaniet kolla u bosta minnom li huma dawk li huma tana eh, fil-ħarsin tal-biodiversità. Issa, kif nistaw nidefinixxu aħjar dawn l-intraprizi? Aħna għanna ċerti attivitajiet Eh, l-ewwel neta minna isu elenku inventarju ta' dawn il-intraprizi ehm, biex inkunu nistgħu nipprovduha mal daw kollha li jaħdmu f'dan is-settur biex jekk ikollhom xi problema jkunu jafu lil min jistgħu indirizzaw ruħhom li huma l-intraprizi li jistgħu jirrispondu għal ħtiġijiet għal bżonnijiet tagħhom. Ehm, jiena nħeġġitkom biex taraw din il-lista fuq l-internet hemm verżjoni Franċiża kif ukoll dik Ingliża għamilna u kol uh, tip ta' uh, eh, snali ta' prezentazzjoni ma tistawx forsi tarom minna unnek għax il-botwis għedin ah, ħdejja u organizzajnu u kollettivitajiet fil-firi jina pjuttost gburija għax raħat snin aħna eh, din nitkellmu fuq il-fira eh, ta' Wells Efficiency f'Pariġi u mhux il-Ministeru ma issa huma indipendenti m'għandhomx sovvenzjoni imma huma stessa t-organizzaw il-presentazzjoni tagħhom matul din il fira u din hija xi ħaġa importanti ħafna li xi ħaġa li tajna bidu għalija aħna u kellna wkoll premju eh, fuq il-ġenja ekoloġika fuq il-ħarsin u preservazzjoni ta' l-ilma xaħna xtaqna li f f'servizz għal politika ta' l-ilma. Per esempio, għet jista eh, jikun jista eh, u kol jusar biodiversita anki fuq livell kollettiv u lokali, ċpiri mod għaqli u bil-preservazzjoni tal-biodiversita nkunu nistaw navvanzaw mod konkret li tejjeb il-ħajja ta' ċittadini tagħna Aħna wkoll waqqafna eh, karta fuq l uffiċi tal-istudju f'dan il-qasam biex kuħat ikun jista' jaraw li ma' kriterji u sviluppajna wkoll eh, normi eh, leġi li mumiex vinkolanti mill-att ma' bażi volontarja, imma jippermettu li nistrutturaw l-attivitajiet ta' dawn l-uffiċċji u mbagħad u kol waqqafna osservatur osservatorju nazzjonali fuq l-impjegi u fuq it-tip ta' xogħol fl-ekonomija favur l-ambjent. Dan huwa eh, importanti ħafna għax dan it-tip ta' xogħlijiet ikunu fidejn nies li huma kompetenti ħafna li jkollhom il-ħila li jirrispondu skont il-bżonnijiet dak li jkun. Eh, din hija stampa ġenerali tal-attivitajiet kollha tagħna dak li għamilna wkoll reċentement u nixtieq nitkellem issa fuq il-pass li miss flimkien biex nadattaw il-programm ta' investiment għal futur li huwa programm maqqa fi Franza l appoġġ eh, tal-ekonomija biex ikun hemm investiment fis setturi kollha ekonomiċi u aħna stajna nuru illi hemm sfida fis-settur tal-futur għal dak li huwa il-biodiversità. Rajna il-biċċa kbira tal-intraprizi eh, ta' dan inqasam huma eh, intraprizi żgħar dak il-juma SMEs u ovvjament kellna nadattaw dan l-appalt għal dawk l-intraprisi li se jirrispondu u għalek aħna għandna bżonn inresqu l-innovazzjoni li huma kapaċi jagħmluha l-SMEs u mbagħad innovazzjoni mhux bistik teknoloġika imma li jkun hemm approċċ eh, għall autoritet lokali biex huma jkunu jagħmlu ir-rabta bejn dawn it-tip ta' xogħlijiet differenti u setturi differenti pereżempju l-agrikoltura, t-turizmu, ma' ħafna setturi ekonomiċi oħra li jistaw jużaw il-biodiversità biex jikollhom performance aħjar fuq il-livell um, tal-biodiversità tal-ambjent, ġifiri ma nistawx nitkellmu biss fuq l-aspett teknoloġiku għax naħseb illi tassew il-biodiversità hija transversali. U l-idea hija li jkun hemm kofinanzjament imma fuq medda twila ta' żmien ġifieri l-għana ħara l-investiment għal-futur huwa li niżviluppaw swieq ġodda, jiġifieri niżviluppaw attivitajiet ġodda. Jiġifieri maħniex nitkellmu biss fuq is-sovvenzjoni tradizzjonali ħanajdu hekk, imma lan huwa li konna attivitajiet f'settur illi kunista jista' ikonna irrikavat, u bat jieġa jiġi żviluppat u investit f'intraprizi oħra jew f'reġuni oħra jew f'bliet oħra, postijiet oħra u għalek aħna għanna allokajna finanzjari sostanzjali nistaw morru, sa 50% tal-spejjes eliġibli imma ovvjament ma jistgħux morru iktar minn 200.000 eh, euro għal kull proġett u l-kriterja għall-għazl għall-innovazzjoni, eh, l-appoċ għall-biodiversità u mbagħad il-riżultati ekonomiċi li wieħed jista' jantiċba kif ukoll ħolqien ta' l-impjiegi. Ipprovajna e li konna appalt li ikun adattat għall smis mod partikolari għallek aħna għamilna appell illi beda fil-bidu ta' Lulju sa l-aħħar ta' Ottubru u l-appoċ kien mill-kompetitività biex ikunu nistaw eh, nejnu eh, l smis illi huma eh, jagħmlu talba tagħhom kenna ġurija f'Novembru 20 minuta l kull prezentazzjoni bat risultat kważi immedjat għalek għalhekk is-sovvenzjoni qabel l-aħħar tas-sena. Bat sekonna konna it-tieni eh, eh, sessjoni sa frar għax l-idea kienet illi konna l-ewwel sessjoni maċra kemm se jkun biex ikonna t-tieni fażi mbagħad u għalhekk eh, l-sistema qed tkun maċra ħafna biex nirrispondu mal-ewwel għas-saħħa tal-SMEs li s soltu tkun waħda pjuttost fraġili u dan minħabba wkoll evoluzzjoni tas-suq. Issa l-ewwel għażel l-ewwel selezzjoni tal-proġetti setturi differenti tal-attività Ministri tħoldu s-ftettal għax kif kontat najt għadna kemm ċevejna dawn il-proġetti u ma nafx se jkunu nistaw eh, jina mimlija tama fuq dawn il-proġetti ma ma nafx eżatt li ma se jkun il rizultat ma nittamaw li konna sfid interessanti ħafna u aħna ħdimna fuq eh, orientazzjoni differenti tal-biodiversità ma rridux nlimitaw il-possibilitajiet tal-intraprizi u għalhekk ħdimna fuq dak li huwa sistema ta' osservazzjoni u l-arfin tal-ekosistemi ta' kuxenza tal-pubbliku dawn huma suġġetti li narawhom dejjem suġġetti importanti ħafna ħafna u rċevejna proġetti kif qed intaraw fuq il-korrituri u fuq l-assi ta' sazzament tal-ispeċi kif ukoll dak li aħna najdu li huwa l-spazju fejn wieħed ikun jista' identifika il-biodiversità dawn jistaw ikunu strumenti tekniċi ħafna, esempio trattament tad-data permezz tar-radar, kif ukoll strumenti ferm inqas teknoloġiċi metodi ta' ħasna tal-data u tal-informazzjoni. Mbagħad għandna tieni li kien iktar klassiċu, klassiku li prevjenu u nilimitaw l-impatt tal-attivitajiet mill-persuni fuq il-biodiversità u l-idea kienet illi konna uh, ideati ta' innovazzjoni. Ma rridux nagħmlu xi ħaġa li diġà minna f'bosta pajjiżi u SMEs. Hemm bżonn li konna ideat ġodda, innovattivi, strumenti innovattivi biex jikun nistgħu ikonna il-konservazzjoni eh, uh, u restaw tal-biodiversità. Mbagħad għandna żewġ assi oħra għandna eh, eh, orientazzjoni fuq l-innovazzjoni tal-isħubijiet u l-idea kienet li nirreflettu fuq kif nistaw natu kumpens skont l-appalti, ġifiri konna strumenti li permettu skont is-sitwazzjoni il-kumpens ikun wieħed obbligatorju għax ma nirġux innaqsu l-impatt imma ikun hemm strumenti illi jkun jistgħu jippermettu lill SMEs biex ikunu f'sitwazzjoni biex huma jkunu jistgħu tassew joperaw il-proġetti tagħhom jimplementaw malek dan kien lantan permezz il-proġett Umbat il-metodi ta' finanzjament li jkunu ġodda, innovativu, jippermettu li finanzjament tal-proġetti u l-axħar, eh, proġett u naħseb se kolkom pjaċir għax kienem ħafna mistoqsijiet fuq da, l-idea kienet li nużaw b'mod sostenibli s-servizzi ekosistemiċi, u għanek aħna kontenta x'kenna ħafna proġetti eh, fuq l-agroekoloġija, ġifiri l-agrikoltura sostenibli permezz ta' mezzi biex hekk l-agrikoltura tkun waħda iktar eh, sostenibli. Il-versjoni teżisti wkoll bl-Ingliż se tiġi mqasma mill-Parlament Ewropew negazzakom il-kol tal-attenzjoni tagħkom. Merci beaucoup, madame. Grazie ħafna. Signora eh, Dumula. Issa immur għal kellim li mis Dr. Jürgen Tak, direttur Istitut ta' Riċerka Natura u għal Foresti fuq il-Knowledge Development u Riċerka fuq Natura u l-ġestjoni sostenibli taħħa dilek il-kelma. Mm, mm, Signora President, Onorevoli Membri tal-Parlament, Signori. Jena nixtieq nibda b'sampa ġenerali eh, fil-qosor fuq inizjattivi Ewropej fil-qasam ta' l-izvilupp tal-arfin u riċerka fuq in-natura u l-ġestjoni sostenibbli tagħha. Mill-2010 kien hemm ħafna sforzi fuq livell Ewropew, fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell internazzjonali biex ikun hemm titjieb fil-politika tal-iżvilupp tal-arfin u riċerka u l-EU l-2010 baseline tal-Università qed tkun fl-avangwardja ta' din il-bidla fl-istrateġija. U kif nistgħu inkejluha? Mbagħad il-rapport ta' State of the Environment and Outlook tal-2015 li huma valutazzjonijiet fuq il-pjaniet tal-2010 tal-kwalità tal arja tal-2014 State of Nature tal-2015 l-istat Eh, ta' l-ibra eh, kollha huma fuq informazzjoni robusta mill-Istati membri. l-arfin tal-ekosistemi fl-Unjoni Ewropea tinċapar fil-qafas tal-mapping u tas-servizzi aħna nsejħura mas bħala eh, akronomu li issa qed issir approċ b'saħħtu ħafna biex jinforma matul il-proċess ta' teħita deċiżjoni u id-dispożizzjonijiet ta' servizzi u appoġġ biex nżidu mal-kapital tal-risorsi u tal-benefiċi soċjo-ekonomiċi il-mass issa jiġi rikonosciut bħala skema l-iktar avanzata għal valutazzjoni taħt il-plattaforma l-biodiversità u servizzi tal-ekosistemi, PIDAS Il-Komissjoni Ewropea u qed tappoġġa l-istituzzjonijiet eh, illi din jaddattaw l-arfin xjentifiku eh, l-iktar hija importanti forsi l-Aġenzija l-Ambjent kif ukoll il-Leonet. L-aċċessibilità u trasparenza tad-data u tal-informazzjoni użata teħita deċiżjoni huwa ukoll eh, settur importanti ħafna il-sistema ta' biodiversità l-informazzjoni għall-Europa il-BIS jew il-BIZE, jgħid il-kellim, ġie maqaf bħala single entry point għad data u għall-appoċ għall-implementazzjoni l-monitoraċ tal-strategija tal-Unjoni Ewropea tal-Biodiversità u biex inniġbru l-data fuq il-servizzi tal-biodiversità li huwa marbut ma' politiki u ċentri ta' eh, biodiversità kif ukoll riċerka minn sorsi differenti. Mbagħad svilupp ulterjuri konkludu l-kontribuzzjoni ta' parti interessati u ċittadini biex insaħħu knowledge base u nappoġġaw it-taħita deċiżjoni fuq il-biodiversità. biex iktar nappoġġaw sforzi assoċjati ma' kwistjonijiet li huma internazzjonali skont l-istrateġija il-Joint Research Center ta' l-Unjoni Ewropea u l-Osservatorju għal Zoni Protetti id-Dopa. Din is-sistema <laughs> hija imwafqa biex tivvaluta biex timonitor biex tagħmel monitoraġġ tal-biodiversità b'żoni protetti madwar id-dinja id-dopa ġiet rikonoxxuta mill-Konvenzjoni tal-Biodiversità bħala punt ta' referenza biex tevalwa il-progress għal mira 11 u tikontribixxi wkoll għal statistika tal-2014 u r-rapport li ġi wara. Mbagħad hemm proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea li tinsemmi biex tnejn minnhom bħal Bioparma u Ofak u Bid u jiena se nitkellem xi ftit fuq il-Bioparma għax dan huwa ġestit konġuntament minn żewġ eh, ċentri uh, hemm it-twaqif ta' zoni eh, protetti f'ċerti minn dawn il-pajjiżi ġifieri l-Afrika tal-Punent u tal-Nofsinhar kif ukoll il-Karibu u l-Paċifiku. Batem eh, implementazzjoni ulterjuri tal-prinċipju tal-approċċi tal Eh, individwali kif ukoll għall-informazzjoni spazjali taħt il-direttiva Inspire u l-programm Copernicus ser eh, żommu milli jkun hemm dublikar tal-isforzi u eh, u iktar pizzit amministrativi qed nipprovaw kemm jista' jkun naqsu l-burokrazija fir-rapportaċċju fil-leġislazzjoni. il-Science for Environmental Policy bil-Kommissjoni qed tagħti news alert ta' kull ġimgħa qed tagħmel taqsira ta' studji xjentifiċi eh, b'lingwaġġ xi kulħadd ikun jista' jaqrah u l-istudju qegħdin magħżulin għal kwalità kif ukoll għal rilevanza Ewropea. Apparti dawk inizjattivi Ewropej hemm bżonn insemmi l-programm Orizzont 2020 li jipprovdi opportunitajiet biex nifakaw fuq sforzi ta' riċerka u nisfruttaw il-potenzjal tal-Europa billi nġbru l-informazzjoni u l-esperienzi minn disċiplini differenti fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell internazzjonali waqt ma il-midterm report ma jsemmiex dan il-programm nixtieq ngħid għalmenu hawnhekk illi dan huwa sinjal pożittiv ħafna illi hemm kollaborazzjoni dejjem tiżdied bejn DG Envy u diġi eh, riċerka u innovazzjoni dan ifisser illi hemm bosta proġetti anke fil-programm attwali ta' Orizzont 2020 kif ukoll fil-passat proġetti għaddejjin fuq is-servizzi tal-ekosistemi imma hemm ħafna proġetti illi qegħdin jittrattaw l-aspetti tal-biodiversità. Mbżon li nsemmi illi fil-programm Orizzont 2020 hemm x'inizjattivi ġodda li huma marbutin mal-biodiversità b'mod dirett jew riċerka marbuta mal-biodiversità l-ewwel net hemm nature-based solutions eh, li huma soluzzjoni ta' bazz natura l-infrastruttura favur l-ambjent u mbagħad hemm iktar interess fl-osservazzjoni ta' terra kif ukoll eh, permezz tas-sistema ġeos. Hemm bżonn insemmu wkoll il-Komissjoni Ewropea ġifiri DG Research għed tappoġġa l-biodiversità u dan huwa eh, dan huwa eh, netwerk ta' 30 eh, ċentri eh, f'menin pajjiż li jipromovi eh, inizjattivi għal konservazzjoni u ġestjoni sostenibli tal-biodiversità. Dan kien fil-bidu finanzjat mis-skema tal-Kofen imma issa l istati membri biex nagħti eżempju il-Kunsill uh, uh, qed jagħti ehm, ħafna um, finanzjament għall anijiet attwali l-ammont ta' 400.000 euro. Dak li huwa l-programm ġdid ta' Horizon 2020 hemm xi uh, mekanizmi uħfa ta' poċ għal politika marbuta mal-xjenza. Per esempio nista' nsemmi spajri u Kne li huma tnejn mill-iktar famużi marufin u fil-orizzont 2020 se jkun hemm lan speċifiku ta' koordinazzjoni u appoġġ għal riċerka u innovazzjoni għal ġestjoni ta' risorsi naturali U f'dan il-programm hemm ukoll mekanizmu għall appoġġ komunitarju pol politika bbażi tal-provi għal servizzi tal ekosistema tal-biodiversità dak li din naraw hawnhekk huwa li hemm xi proġetti f'dan il-qasam illi qed ikollhom diffikultajiet kbar biex ikun jistgħu jiffaċċjaw l-leġiżlazzjoni Ewropea l-ġdida, speċjalment għal dawn il-proġetti finanzati mill-Unjoni Ewropea hemm ħtieġa għal flessibilità jekk nixtiequ illi ikunem l-arfin li tkun marbuta mal-esperjenzi li hemm fiħdan l-Unjoni Ewropew, jekk ngħid li hemm bżonn ta' flessibilità fis il kbira ta' dawn il-proġetti Ewropew jitolbu mal-ewwel illi kollom uh, eh, budget ċari ħafna u l-allokazzjonijiet uh, tal-budget tal-lima l-istituti u jekk għandhom bżonn affrontaw problemi ġodda jew problemi l biex nista' nantiċipawhom minn issa imma se jkollna żgur f'temp ta' tliet sirna bżonn ta' ktar skemi flessibbli biex inkunu nistgħu niffinanzjaw dan it-tip ta' riċerka. Marwa slide li miss. Issa semmur mill-Unjoni Ewropea għal Stati membri ċifir il kas eh, tal-Research Institute of Nature and Forest hawnhekk fil Flandra hawnhekk fil-Belġu li huwa l-istitut tiegħi u f'dan l-istitut aħna r riċerka li għamilna orientajnijom f'tlet partijiet, istrumenti legali ċifir appoċ tal-politika, valwazzjoni tal-politika, u dan qed nagħmluh ukoll fuq livell lokali nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew internazzjonali l-istitut tiegħi huwa responsabbli għal monitoraġġ u għal rapportaġġ fuq Natura 2000 għal ir-reġjun tal-Flanders. Qegħdin ukoll napoġġaw il-politika ċfiri politika ambientali, dik fuq ir-riċerka, kif ukoll soċjetà ċivili u mbagħad hemm it-tielet pilastru tal-riċerka li qed iżid fl-importanza tiegħu dan huwa lek msejjaħ riċerka strateġika, fej dawk l-affarijiet li nasbu li għanna bżon nkunu nafu dan ir-reġun biex insolvu l-problemi nassistu nejnu fil għal forsi 20 sena. U għalhekk aħna minna għażla ċara ħafna illi l-riċerka strateġika fl-organizzazzjoni se tkun marbuta sistematikament mal-Strateġija Ewropea għal Biodiversità 2020. Nġuwa slide li mis. Grazie ħafna. Għantikom idea issa tal- riċerka strateġika din namlu fl din organizzazzjoni tagħna għan qed nagħmluh fil-kontest tar-reġun ta' Flanders li hija parti biss ovvjament mill-Belġu, imma għandna eh, ċerti kriterji ċari ta' valwazzjoni u fl-riċerka strateġika għandna bżonn ta' appoġġ bil-profi għal strateġija tal-biodiversità tal-Unjoni Ewropea sal-2020, eċċellenza xjentifika u valur miżjud għall-organizzazzjoni stess tagħna kif ukoll rilevanza tal-politika għal dan ir-reġjun biex intikom idea tal-investiment għandna għandna l-ekwivalenza ta' 81 FTE qegħdin nitkellmu fuq eh, b'dawn il-proġetti u mbagħad għandna budget ta' 7 miljun 200,000 eh, euro. Hemm xi eh, lakuna li għandna fir-riċerka li għandna bżonn ta' fil-futur imma jien għandi messaġġ partikolari għal din l-assembleja u ngħid illi kif għal Edward Wilson tistgħu taqraw fil slide li miss aħna qegħdin narqu fl-informazzjoni imma għandna bżonn ta' ħafna intelligenza u Thank you. U erf. Grazzi ħafna. Issa se saqsi l-rapporter jekk għandu xi forsi xi mistoqsijiet għal kellima. Um, Eerst en vooral. Grazie ħafna, Signor President. Jiena ħadd ħafna noti hawnhekk u nirringrazzja lill kellima kollha l-indirizzawna. Hemm bżonn ċar għal approċċ ehm, li jiġbor flimkien bosta l-stakeholders. Hemm bżonn illi u kol nifukaw fuq il-dimensjoni lokali u reġjonali. Din hija ħaġa importanti u għan kontribut qawwi li jistajnata. Issa kif tagħmel biex tinvolvi l-stakeholders differenti fid-dinja reali u x'ħat tagħmel il-Kummissjoni ħad tkun faċilitatur f'dan il-qasam per pereżempju l-agrikoltura. Is-sur Bass għal sew illi l-agrikoltura tista' wkoll tibbenefika minn ħafna u iktar biodiversità. Issa, konsultazzjoni fost stakeholders differenti tista' toffri soluzzjoni hemmhekk jew forsi grupp ta' livelloli jista' jgħin ukoll. Għaliex? Kultant qisu l-ambjent u l-agrikoltura jaħdmu kontra xurxin. għallu ukoll li hemm bżonn ħafna ta' xogħol għal konservazzjoni. Iċ-ċifri li smajna l wara nofsinhar jippromettu ħafna. Per eżempju, fil-kompina hawnhekk ta' fuq fil-Belġju u eżempju eċċellenti ta' dan kollu. Imma globalment, ma' ġenerali, rizultat mhux xi wieħed sabiħ u l-affarijiet jisom daqqa jaħdmu, daqqa le, nistax tadilhom kopja. Għalek, x'inhuma it-talimiet li nistaw nisiltu minn dak kollu? X'inhuma l-fattur? Il-fatturi determinanti aħna nitkellmu dwar turizmu sostenibbli pereżempju fuq livell Ewropew. 145 destinazzjoni. U 28 stat membru, għalfej jisu ċertu stati membri mumiex għadin jinaqdu dawn l-inizjattivi. U saħanet il-kwistjoni ta' l-ammont ta' implementazzjoni minna ta' kommissjoni. Forsi tista' tikkommentaw dwar dan. Grazzi. U ħan niftaħ id-diskussjoni eh, issa lill-membri. Nobody? Hot. Then uh, I'll give the floor back. So mela ngħaddi il-kelma lura lill-kellima. Surbat, Bas, grazzi ħafna. Iva, kontent li smajt il-kwestjoni tal-involviment tal-stakeholders kif għat introduzzjoni jina mill-1984 tkellimna dwar il- daw l-stakeholders bħala awtenti ta' biodiversità kif ukoll bħala parti mill-organizzazzjonijiet u għandna wkoll il-gvernijiet involuti. Issa li wieħed jipprova ikisser dina il-polarizzazzjoni naħseb li hija ħaġa kruċjali u nitama li kummissjoni tuħu inizjattiva f'dan ir-rigward ukoll li tappoġġana. Aħna Illum stess kanna laqa fil-fat fejn iddiskutejna l-programm Ewropew għall-ICM u wieħed mill-punti li tqajjem kien propju biex naraw kif anke fiħdan il-grupp tagħna stess niftħu d-dibattitu u nidħlu f'aktar dettall dwar kif l-opportunitajiet tal-agrikoltura nistgħu forsi nipproponu għamma taħjar. Hemm xi pajjiżi li qawlura iva li nistgħu nagħmlu u li jkun interessantu u li ngħidu naraw eżattament x'inhu ma l-istati membri li qegħdin fuq qudiem oħrajn li qegħdin lura. Mhux l-istati membri kollha huma membri tal-ICM, ġifieri forsi dan nistgħu naħdmu fuq ukoll. Anzi, intom trid taħdmu fuq. U l-infurzar fuq kollox dan jrid ikun solidu, korrett u jrid ikun imtejjeb, hemm ħafna xogħol li qed isir iżem ħafna xogħol illi qed baqalu x'isir. Grazzi. Sir Shops, grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek, Sinjora Parter, il-turizmu sostenibbli u għalfejn għandek suċċess f'ċertu qosma u mhux f'oħrajn. Mela, laħsab li għall-ewwel darba issa qegħdin nikkalkulaw il-benefiċċju tal-biodiversità Dan huwa proċess riċenti li beda f'daw l-aħħar ħames snin. dan huwa eżerċizzju li qed isir bħalissa madwar id-dinja u importanti li allura inkunu nistgħu għall-inqas inqasmu r-riżultati tal-benefiċi tal-biodiversità, il-lingwa ekonomika tal-biodiversità minn aspett metodoloġiku. Dak huwa l-ewwel punt. Jiġifieri x'tagħmel fir-reġjuni. Importanti li wieħed iqis ukoll li jara r-rieda ta' l-organizzazzjonijiet tal-Istati membri biex iħarsu il-biodiversità. Hemm ovvjament raġunijiet intrinsiċi, raġunijiet għalfejn jiena qiegħda fiha dil-ħaġa, m'hemm ukoll l-aspett ekonomiku u rrieda li wieħed jibni dan il-pont bejn iż-żewġ oqsma forsi l-politiċi għandhom jisalmu jaraw il-valur ekonomiku tal-biodiversità. Imbagħad fuq it-turizmu sostenibbli. Għanna mill-inqas 145 żona protetta issa. U ovvjament il sistema tiddependi mir-reġjun. Ikun tkun ir-reġjun li jkollu ix-xewqa illi jikunem hemm dana it-tip ta' turizmu sostenibbli qed naraw progressu ukoll rigward. Fi 15-il sena qed naraw li l-organizzazzjonijiet tal-istati membri għandhom iktar issa inklinazzjoni li jidħlu għalija il ħaġa għet jaraw il-benefiċċji fis-7 ta' Diċembru aħna ħankolna il-charter il-ġdid nek propju nippreżentaw fil-Parlament u nittamaw li kolna għall-inqas zona waħda f'kull pajjiż apposta għal turizmu sostenibli. Grazzi, Signora Dumolan. Grazzi. Jina tkellimt dwar proġetti speċifiċi ma kif jistgħu jiġu daw implementati fuq livell domestiku. U kif dan għandu jsir taħt il-ċirkustanzi attwali hemm il-programm LIFE flimkien mal-Bank ta' Investiment Ewropew illi joffru għodda tajba sabiex inkunu nisawwa fuq proġetti simili għal dak li aħna minna fi Franza, per eżempju, għal biodiversità u intraprizi żgħar. Nittama li proġetti għaj fi Franza li għalissa qed jiffoka fuq dawn l-intraprizi żgħar, is-sena d-dieħla ħajkun qiegħed jiffoka fuq u koll fuq proġetti akbar. Nishtiq per eżempju li nkunu nistaw nifinanzjaw proġett ta' miljon euro li inkabru il eh, ħidma tagħna u ikonna wkoll proġetti kbar u ambizzjużi kemm fiħdan stat membru wieħed u anki bejn l-istati membri differenti m'hemmx daqshekk differenza pereżempju bejn naħa u oħra ta' xmara rajn jew inkella bejn naħa ta' fuq ta' Franza u naħa isfel tal-Belġju. Għalhekk aħna jista' jkossew konna proġetti sabiex eh, nerġaw inħarsu il-biodiversità fuq livell transkonfinali. Apparti minn dan kollu, ħaġa li tiġa għala DG ambjent iktar kmini, Dana il-biodiversità ġi meqjus ukoll bħala settur ekonomiku għaliex jista' jwassal iskabbira u għaskabbira Ewropew jista' jinħolqu l-impjiegi impjiegi beruq fil-komunitajiet lokali u reġjonali ankrati fil-livell reġjonali u nemmen allura li għandna ninvestu fis-settur. Jiena nħu l-impressjoni illi il-kol miexin f'din id-direzzjoni. Kellim li mess? Iva, kjerġbok. jiena ħan il-limita ruħi għem mistoqsija ta' għalfej kultant taħdem u kultant le. Malajja nejdu inti għandek problemi globali l-lum. Fossom per eżempju il- il-kwistjoni tal-biodiversità, il-problema tal-klima. Il-problema tal-klima hija waħda globali. Illi hija ħafna iktar faċli sa ċertu punt li wieħed jindirizza fuq livell eh, dinji u dik hija problema b'biodiversità għax il-biodiversità hija wkoll problema globali ma teħtieġ soluzzjonijiet lokali hemm xi soluzzjoni globali li se jiġu applikati, ma xorta dan iridu nadattaw ma' sitwazzjoni lokali u da kollu jagħmilha ħafna iktar diffiċli illi wieħed isib il-miżuri meta speċifiċi bħal meta mqabla pereżempju mal-bidlit fil-klima. Grazzi. Ħanerġa' saqsi issa għajja kif tixtieq tikkonkludi. Le? Tajjeb wis mela nistanna għala id-dibattitu. Grazzi ħafna fissem il-komitat tagħna nirringrazzja l kellima kollha għal eh, kontribut importanti li tkellkom tagħtu għad-dibattitu tagħna. Il-punt li jmiss fuq l-agenda oġġezzjoni għal regoli 106. Unaddi l-kelma issa lil dawk illi joġġezzjonaw. Qed niskella hawnhekk fuq il-livelli massimi ta' residwi l-foksa flor. Grazzi, Signora President. għal sorpriża ta' kulħadd fl-ulju li għadda il-Kummissjoni approvat is-sulfaxa flor li huwa erbicida ġdid. neonicotinoide illi wassis l-ekosistema tan-naħal. Nista' jwassal għal paralisi tal-insett u għalhekk dinja klassi eh, ta' eh, insettiċida li huwa magħrufa sara ħsara li jagħmel. Issa, fl-2014 l-EFSA mbagħad riċeviet eh, mill-Kummissjoni Ewropea ma nafx hekk kienieċ il-Providenza imma kien hemm ehm, sentenza Amerikana illi projbiet l-usu ta' din ta' dan l-insettiċida minħabba l svantaġġi ma' tamqablin mal-benefiċċji. U lek minħabba din is-sentenza tal-ġustizza Amerikana u iħsar li jkun hemm għannaħal aħna aħna aħna ressaqna din ir-riżoluzzjoni fuq l-MRLs, il-Maximum Residue levels. Imma fl-2013 l-Amerikani ħallow l-usu ta' dan l-insettiċidu imma raw li kienem rata olja ħafna ta' eh, naħal illi ġew meqruda u kienem rizoluzzjoni għal proibizzjoni tal-sal flor. Il- U il ma kienx hemm possibilità daw l-aħħar eh, sentejn illi noffru statistika fuq in-naħal u insetti bħal naħal. Issa niġu għall-Ewropa fl-2011 il-kompanija tagħna depositat fl-Irlanda ir resoluzzjoni fuq ir-rakkomandazzjoni eh, tagħha tal-2009 u dan il-talba għamlita fil-qafas leġislattiv li mhuwiex dak li huwa fis-seħħ issa għax kien hemm il-ġislazzjoni komunitarja iktar b'saħħex għal prodott ġdid. L-EFSA ħarġet bil-konklużjoni tagħha eh, fl-2014 f'Mejju u jekk ma tajtx b'mod espliċitu illu illi il-sulfoxaflor huwa ta' eh, ħsara imma jittajt illi jgħata ħsara għan-naħal u ma nistawx eh, neħu illi hemm din it-tossiċità u fuq in-naħal meta jkun hemm il-sħana U l-EFSA u kol tkelmet fuq il-valutazzjoni tar riskju li fatt li memx bizzejiet eh, data fuq il-naħal eh, sal-slavaċ u għalek dawn numa il-lakune eh, dawn il qassijiet li fissel illi jem sospensjoni bas 2013 ta' tlieta minn dawn l-aċenti ta' insettiċidi U fil-konklusjoni tal-EFSA nistaw najdu li ma kienx hemm miżur fuq il-MRLs li huma esposti naħal. Nistaw nkunu skantati wkoll fuq il-fatt li l-EFSA qed tara illi eh, kien hemm żdied ħafna mill-Ewropa meta mqabla mal-rati ta' limiti li hemm fl-Istati Uniti u issa il-produtturi għandhom sentejn biex joħorġu eh, bl-informazzjoni fuq il-nuqqas ta' riskju għan naħal u nafu il dan il-produttur ma, ma komunikawx l-informazzjoni l-Istati Uniti ma waqt li kienem u kol sfidi kummerċali ovvjament uh, ewlenin. Ninaqlaq billi ngħid il-qodimna għanna riskju ambientali u agrikolu ewleni Problema hija sempliċi jew nawtorizzaw dan il-prodott bil-konsekwenzi li aħna nafu jew nieħdu din l-opportunità ta' din l-objezzjoni biex ma jkunx hemm din il-qerda. U għalhekk naħseb li l-Kummissjoni Ewropea għażlet il-sigurtà il il sigurtà Eh, legali u mhux dik ambjentali billi eh, kien hemm it-talba fl-2011. U llum ma nistgħux ninjoraw l-affarijiet u noqogħdu bidejna fuq zaqna. Mill-2013 nafu il-koll dan it-tip ta' insettiċidju preżenta riskju ma nistgħux naċċettawh għal biodiversità u għandna mod partikolari u għalhekk jiena nasib li responsabilità tagħna li niġġieldu għadil l-autorizzazzjoni u d-difiża tal-ambjent u speċjalment eh, tan-naħal hija ħaġa aspett transversali u għalhekk nixtieq insit ngħid illi lan tar-regolament tal-2009 huwa illi ma nesponux is-saħħa tal-persuni u tal-annimali riski mhux aċċettabbli għalhekk l-awtorizzazzjoni eh, stess fuq il- uh, fuq is-sul Foxa Flor mhumiex konformità ma' dawn l-anijiet u eh, sentenza Amerikana provvidenzjali għax eh, toħroġ twissija fejn dawn MRLs jistaw ikollhom test ġdid fuq il-flora u l fawna wara kien nsaqsi lill-Kummissjoni biex tkun naf il-pożizzjoni tagħha fid-dawl tas-sentenza Amerikana u ċittadini hemm bżonn jifmu il prodott eh, li hemm fl-Amerikani għannaħal mhux hawnhekk ukoll ma nsibuħx lanqas fl-Unjoni Ewropea. Grazie ħafna. Now I give the floor to the other members, uh, Mr. Hoss. Mr. nice Grazie ħafna. Dina l-istorja ta' Sur Fox Flor. Ija wahda straordinarja kien hemm proibizzjoni fl-2015 u stamba l-ura strategi organizzata fl-Europa meta wieħed iqis dan l-isfond il-kontest jidher ċar illi is-sur faksa flor ma nafx fej kien hemm motorizzazzjoni u ma spiċċaċ fl-istess kategorija ta' neonicotinoids. Jider, illi, għawnek l-affarijiet mumiex għadin eh, jaqblu, hemm prinċipju ta' prekawzjoni fl-Unjoni Ewropea, jridu noqogħdu b'attenzjoni partikolari hawnhekk donnu għadin ħafna ktar lura mill-Amerikani f'dan il-qasam ħagġa li t-sorprendina forsi kummissjoni tista' t-spiegħanna daqsxejn l-għalfejn. Grazzi President. Jiena nixtinat li l-Unjoni Ewropea fl-modi kienet tiġa imblukkat dawn il-neonikotinoidi għabbażi ta' żewġ pariri tal-lefsa li kienu għadu li jista' jkollhom effett fuq il-sistema nervuża tal-bniedem fost l-oħrajn Minkejja dan kollu u minkejja wkoll li anke produtturi stess ammet daw l-affarijiet u l-EFSA l-Unjoni Ewropea fċettat il-sulfok ta' flor minkejja il- ta' livelli massimi ta' 0.01 mg kull kg u ta' 4 mg kull kilo. Dana jista' jkollu effetti perikolużi potenzjalment anke minħabba li rajna rridu naraw ukoll ikun hemm evalwazzjoni xjentifika. Ir-riskju ta' tossiċità kbira naħal speċjalment hija magħrufa u jammettuha wkoll produtturi stess minkejja illi mbagħad l-effett fuq il-bniedem mhix studjata biżejjed u għaldaqstant aħna naqblu mal-oġġezzjoni ta' Sinjor Golding u naħseb illi hemm bżonn li jkun hemm dan l-istudju bħala parti integrati ta' studju fuq il-pestiċidi u li kunem hemm strateġija definita tajjeb tal li wieħed jara eżattament x'inhuwa il-livelli ta' tossiċità ta' dawa neo nikotinoidi kollha. Hemm bżonn illi mhux biss li jkun hemm il-prova li ma jkunx hemm effett fuq xi ħadd imma il-produtturi stessi juru li m'hemmx il-periklu għabbażi ta' dak li indikat l-efsa. Grazzi. Muchas grazzi, President. Grazzi, Signor President. Jiena grupp politiku tiegħi għalluli il-ġimma li għaddiet biex nħuħsib di kwestjoni u jiena studjajt fuq u għalek u diskutajt ma' ħafna nies illi jaħdmu fuq da suġġett u mhux l-intrapriża li tipproduċi u li poġidon fissu, imma mal-esperti xjentifiċi ma mal-efsa dal oddu stess fil-fatt ċempiltilhom. Issa hawnhekk qed nitkellmu aħna fuq regolament illi jilli meta residwi massimi fuq sustanzi u dan huwa regolament tal-2005 imma din hija sustanza illi ġiet approvata ftit inqas minn xarejn ilu kif intqal ġvena qegħdin noġġezzjonaw regolament imma fl-istess ħin qegħdin eh, nintervjenu f'ieħor, nitkellmu fuq ieħor. Għalhekk il-kwestjoni li s-sur Fox Flor miex nikotinoide, il-formulazzjoni tiegħu hija differenti, l-amla tiegħu differenti, għalhekk hemm bżonn nagħmlu distinzjoni bejn is-sustanza attiva sulfoxaflor li diġà il-Kummissjoni approvatu xi xarajn ilu u l-limiti massimi tas sustanza li qegħdin nitkellmu fuq u issa f'dana ir-regolament il qed jiġi li qed naġġezzjonaw fuq fuq punt ħamsa tal- proposta qed l l-Kummissjoni se tittorbixxi l-użu ta' sustanza Dan ma jagħmel sens għaliex dan tiġawa regolat minn regolament differenti għadin isna nużaw premessi illi mumiex dawk l-adekwati għal fini tagħna, aħna jdu naraw jekk naġġezzjonaw jew le għal limiti massimi tar residwu u mhux kwistjoni ta' sustanza attiva infissa ġina regolata minn xi ħaġa oħra minn regolament ieħor Aħna bħala stati membri ġejn evalwajna b'mod l mlis u 27 stat membru votaw favur, inkluż dawk l-istati membri illi tradizzjonalment għandhom pożizzjonijiet stretti ħafna fil-rigward tan-naħal u l mlis Din hija l-ewwel darba li qegħdin nipprovjenu il- l-MRLs sustanza li sista da mhix edha fis-suq fl-Ewropa. Fuq il-kwistjoni tan-naħa l-aħħar studji tal-EFSA qed jgħidu illi riskju fuq il-naħa li hija 40 darba inqas minn dawk tan-neonikotinoidi illi jew dawk li huma meqjusa bħala neonikotinoidi. Fl-aħħar net nixtieq ngħid li s-sulfoxaflorġ hija awtorizzat għal kondizjoniet partikolari ħafna, ċe fejn inti mandekx il-fjur għadu, ġifiri il-naħal ma jmorrux, u ħafna drabi għedni nejdu fuq ħas, spinaċi, aqoċ, dawna jinġabru qabel ma joħroġ il-fjur taħħom, ġifiri suppost musse jaffetwa l-naħal, u musse perikolużi għal-jom, issa vjon dan huma insettiċida pa' kolunkwe insetticida għandu riskju tiegħu għaliex m'hemm xejn li m'għandu riskju xejn miegħu imma naħseb li m'għandniex nappoġġaw din l-oġġezzjoni għaliex hija bbażati l fuq prinċipji li mhumiex dawk it-tajba. Qegħdin nippruvaw ħaġa f'regolament permezz ta' regolament ieħor u fi kwalunkwa kas din is-sistanza fil-kondizzjonijiet li suppost tuża u kif suppost għandha tista' tiġi awtorizzata mhux ħaġġor magħha ir-riskju il illi qiegħed jintqal. L-Istati Uniti, per eżempju, l-Aġenzija ta' Protezzjoni tal-Ambjent tal-Istati Uniti, qed jużaw ormoni għal laħam u għal affarijiet oħra li hemmhekk huma permessi u hawnhekk le. Jiġifieri huma għandhom l-istrumenti tagħhom hawnhekk għandna tagħna. Irrelevanti x'qed jagħmlu huma, jiena xorta naħseb li dak li qed ngħidu hawnhekk ir-riski li qegħdin insemmu hawnhekk mhumiex minnhom fil-verità, mhumiex reali u għalhekk m'għandniex naċċettaw din l-oġġezzjoni. Grazzi. Thank you. Now, Mr. Torvalds. Grazzi onorevoli Torvald. Grazzi, Signora President. Din id-diskussjoni tista' tikkwota lil Shakespeare to be or not to be. Jew inkella be or no be, naħal bin-naħal jew bla naħal. Aħna tkellimna mal mal dawk li ikabru il-naħal. il naħal u ma inkwetati ħafna b'dak li qed jiġri. U aħna għalhekk ħanivvutaw favorija, grazzi. Grazzi ngħaddu issa għall kummissjoni mid-DG Sante. Grazzi tassew, Signora President, l-lila tajba, Signori. Mela, ħanibda. Eh, ħanħarsu lejn l-att legali li kalmu fuq illum dan jistabilixxi l-MRLs biex jipproteġi lill-konsumatur. Fuq il-konsum tal- tal-alf fejn is-sur jista' jkun riżultat tal- tal-ikel li jieklu l-annimali. Lan mhuwiex illi niproteġu in-naħal. Nixtieq niċċara anke il-kuntest ta' dan kollu. Is-sulfoxaflor mhuwiex neokotinoid, Dan jippartjeni minn klassi ġdida li iva għandu azzjonijiet simili għal neonicotinoids. Il-koll tafu li aħna ħadna miżuri stretti ħafna kontra il neokotinoids fl-2013 għatem neokotinoids fissu li għadna ma neħejniex. Ma mniex miżuri restrizzjoni fuqhom kull sustanza eridu nevalwawa waħeda. skont il-klassi kimika tagħha. Nixtieq nfakkar ukoll illi il-miżuri li aħna ħadna fl-2013 għad tlet neokotinoide illi mumħiex projbiti dawn is-sustanzi għadhom permessi sakemm l-użu tagħhom ikun wieħed sikur. Aħna għom jiġu użati għal ċertu użi sakemm dan ikun b'mod adegwat. Issa fuq l-approvazzjoni ta' din is-sustanza, sufok sa flor, skont ir-regolament il-2009 fuq il-prodotti tal-produzzjoni tal-pjanti u l-kummerċi tal-produzzjoni tagħhom. Issa, dan sar anke mill lessa fuq numru ta' użi li ġew sottometti. Bħal kull insettiċida li huwa tossiku għall insetti ismu miegħu rajna illi taħt ċertu kondizjonijiet huwa possibbli tuża din is sistanza b'mod sigur. U dan jgħat ukoll fid-deċiżjoni ta' approvazzjoni. U l-istati membri għandhom ir-responsabilta li jawtorizzaw prodotti li mbagħad jitpoġġew fis-suq. L-istati membri iridu jagħtu każ anke ir-riskju se jitpoġġa fuq in-naħal u jieħdu anke l-miżuri meħtieġa biex jittaffu r-riski. Dan irid jiġi stabilit anke skont l-użu tiegħu biex imbagħad tingħata l-awtorizzazzjoni. Nixtieq nagħtikom xi eżempji ta' x'jistgħu jkun dan it-tip ta' miżuri li taffu r-riskju. Għandna għanna miżuri simili għal neocotinoids. Dawn li jistaw jiġu użati fil-serer, fil-ċuħ tar-rabba li ma jiġbux in-naħal u anke biex jikbru fjudi, imma dan irid jiġi deċis mill-istat membru li jirċivi it-talba għall-autorizzazzjoni ta' prodott fil-ċuħtarba partikolari hija lek responsabilità tal-Istati membri li jitolbu miżuri adekwati biex jitaffu r-riski. Kif intqal mill-Onorevoli Ajuso, l-bozz li għanna għoddimna illum kien appoġġjat mill-maġġoranza tal-Istati membri. Anke il- Anke l-użu tal-sufox afroġ approvat skont regolament il-1107. Kellna ħafna stati membri li appoġġaw proposta tagħna inkluż numru ta' stati membri li huma magħrufa li għandhom approċċ konservattiv meta niġu għal protezzjoni tan-naħal fl-approvazzjoni tagħna aħna nitolbu data li tikkonferma il-fatti għaliex. Dan sar għaliex l-applikazzjoni li ġi sottomessa fl-2011, fl-2013, senten wara li ġiet sottomessa l-applikazzjoni, adottajna kriterji ġodda għal data u l-applikant ma kienx konxju ta', ta dan meta ressaq l-applikazzjoni għalhekk ma setax jilħaq dan il-kriterju ġodda għalhekk skont il-leġiżlazzjoni 1107 tal-2009 l-applikant irrid jissottometti fi żmien sentejn ġifiri sa' 18 ta' awissu tal-2017 il-data meħtieġa biex ikun jista' jilħaq il-kriterji il-ġodda. Xiġri wara 18 ta' Awwissu tal-2017. Jekk l-applikant ma jsottomettix din id-data, jekk tiġi sottomessa d-data din tiġi evalwata mill-istat membru u mill-lefsa, mill awtorità sigurta tal-ikel. U għabbażi tar-riżultati ta' din l-evalwazzjoni l-approvazzjoni tista' jew tiġi tirata, jew tiġi ristretta, jew modifikata. Saru ukoll referenzi għal każ tal-Istati Uniti dwar dawn il-kimiċi. Il-qorti tal-appell talbet li jiġu irtirati l-autorizzazzjoni tal-Surfax Safar minn Mejju tal-2013 u biex jisiru aktar studji sabiex jiġu finalizzati l-effett, jiġu finalizzat l-effett li jitħalla fuq in-naħal. Din mhix xi ħaġa li faċilment nistgħu napplikaw l-kondizzjonijiet li għandna fl-Unjoni Ewropea. L-qorti qalet li l-PA ma tax awtorizzazzjoni fil-bidu imma imbagħad bidlet l-autorizzazzjoni aktar tard fil-proċess u injorat il-kriterju li kunem konsultazzjoni esterna. Apparti minn hekk għandna nkunu nafu illi l-użu li ġie awtorizzat mill-lessa kien ta' ħames darbiet iktar minn dak awtorizzat mill efsa U dan huwa dak li ġie użat mill-Kummissjoni biex tiġi approvata s-sustanza. l qorti ma kontestax il-kustjoni tal avvazzjoni ta' riskju u il-kustjoni ta' jekk dan huwiex sigur għanna ħal jew le. Nixtieq nikkonkludi u nisħaq illi aħna il-kustjoni ta' naħa naħduha bis-sarjetà ħafna anka il-kustjoni tan-nejja u n-kotinoids aħna ħadna azzjonijiet oħra fir-rigward tan-naħal Aħna evalwajna u koll il-kustjoni li għanna u il-Kommissjoni ħadet azzjoni anke permezz tal-poter ta' implementazzjoni tagħha. Grazzi tassew. Grazzi il-vot ser isir għada fid-disa. Issa nistaw naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. għaliex qed isir il-ħin issa. Mela, skambju ta' femmit dwar apparat mediku u apparat mediku diagnostiku in vitro fid-dawl tan negozjati interistituzzjonali. Nibdew bir-rapporter, is-Sinjura Glenis Wilmot. Grazzi tassew, grazzi Signora President, il-Kommissjoni ippubblikat proposta fuq it-tamir mediku u regolament dwar l-apparat mediku diagnostiku settembru tal-2012, ġifri din il-ħagġa ila għaddejja, dawn, dawn saru biex jirrevokaw id-direttivi eżistenti. Il-rapporter kien eh, Dolph Berent u Peter Lise fuq il-tamir, l-apparat in vitro Għana adottajna pozizjoni fuq iż-żewġ fals f'Ottubru tal-2013 u kanat nittamaw li kunu nistaw niddiskutu mal-Kunsil qabel l-elezzjonijiet fil-2014, imma il-Kunsil ma laħaqx approċ ġenerali u għalhekk kellna voti oħor biex nadottaw il-riżoluzzjoni leġislattiva f'2 ta' 2014. F'Ottubru tal-2014 jiena bdejt immexxi dan ir-rapport fuq l-apparat mediku u Peter li baqa rapporter fuq l-apparat mediku in vitro. Kellna imbagħad vot fil-kumitat biex aħna jiena u Peter ikolna negozjat biex, biex menta ta' negozjat f'Ottubru tal-2014. Ilna ħafna naħdmu biex jintlaħaq ftehim għaliex jekk iridu li jkollna regoli ġodda fis-seħ biex ikunna s-sigurta tal-pazjenti eh, qabel ma toħroġ skandlu ieħor. Il-Presidenza Latvjana għamet biċċa xogħol tajba u għamlu ħafna progress u rnexxielhom jadottaw approċ ġenerali parzjali f'Ġunju dan kien jindirizza ħafna mill-affarijiet ħlif il-premessi li baqgħu jaħdmu fuqhom matul is-sajf u adottaw imbagħad approċ ġenerali fil-5 ta' Ottubru. Kien hemm xi żewġ stati membri li ma kinux kuntenti bih imma issa l-approċ ġenerali ġie adottat. Mela, il konsil issa qed jirrealizza li jridu jaġlu u jridu jilħqu kompromess. Għalhekk issa bdejna n-negozjati tagħna u għandna l-ewwel triologu għada għadam l ikbar kwistjonijiet li se negozjaw hija il-kwistjoni tal-skrutinju qabel ma dawn il-prodotti jitspoġġaw fis-suq. Xtaqna li jkun hemm iktar skrutinju ta' ċertu tamir importanti, ta' ċertu apparat importanti, għalhekk aħna proponina sistema fejn implantable class 3 u class 2B iridu jiġu evalwati minn entità speċjali. Din entità speċjali tiġi mażula mill-EMA u mhux mill-awtoritajiet nazzjonali u tritturi illi għandhom bizzejiet esperjenza biex tevalwa dawn dan l-apparat ta' riski għoli. Din l-entità t tikkonsulta l-Kummissjoni u il-Medical Device Coordination Group qabel ma joħroġ il-rizultat finali u jekk joħorġu b'opinjoni negattiva ma jibdaw ma jkunux jistgħu jużaw dan l-apparat Fil-Kunsil kien hemm diskussjoni sħiħa dwar jekk għandu ikun hemm awtorizzazzjoni ta' qabel is-suq jew inkella skutinju ta' wara li dawn jiġu awtorizzati li jiġu użati fis-suq. Għana ħarġa u ħarġu l-proposti tagħhom u proponew li l-entitajiet li jagħmlu l-evalwazzjoni jieħdu opinjoni ta' tlet ta' entità oħra qabel ma jawtorizzawha. Muma edin dan japplikaw biss għal class 3 devices u mux għall oħrajn u l-entitajiet ta' notifika oħra jkunu jistaw jevalwaw dan l-apparat kollu imma iridu jitolbu parir ta' espert. Il-proposta tal-Konsil, apparti li t-limita kam ta' applikazzjoni, tajt ukoll li d-deċiżjoni eh, tal-entità tkun finali Iġifiri, għavolja jkun opinjoni negattiva l paċista xorta jiġi użat. Għavolja irrid jiġi ippubblikat. Għalhekk għandna żewġ opinjonijiet differenti imma hemm affarijiet simili u affarijiet oħrajn differenti din se tkun waħda mill-aktar kwistjonijiet jaħarqu li ser nkunu qegħdin ninnegozjaw fuqhom. La l-ħaġa oħra hija il-proċess tal-apparat li jintuża darba, hemm min li jipprojbixxih kompletament u oħrajn jgħidu li din hija industrija importanti ħafna bħal Ġermanja pereżempju industrija sħiħa dwar dan, iġifiri opinjoni differenti madwar il-Kunsil. Il-pozizjoni finali li ħarġ bija l-Kunsil hija li tħalli proċess fidejn l istati membri Umma però qalu li l-Kommissjoni għandha toħroġ blista ta' apparat li ma jistax jerġa' jiġi proċestat. Jiena tidille xi ħaġa stramba illi jekk inti għandek xi ħaġa li għandha tikketta tagħha li tgħidlek uża darba tista' terġa' tuża. Mela jekk dan huwa apparat li tużaħ darba tużaħ darba u daqshekk, imma fil-verità mhux qed jiġri dan. Il-pożizzjoni tal-Kunsilli hija differenti għalhekk minn tagħna aħna xtaqna li konna standard armonizzat madwar l-Ewropa għal proċessar ta' dan l-apparat għal nippermettu li stati membri jillimitaw il-riproċess tar ta' dan l-apparat jekk ikunu jridu jagħmlu dan. Il-Parlament xta jindirizza il-kwistjoni tal-apparat li jkun immarkat li jista' jiġi użat darba biss. Aħna ma rridux li dan l-apparat jerġa' jiġi proċessat meta ma jkunx kompletament sikur, imma lanqas iridu li il-manifattura tuża il-frażi single use biex tagħmel profitt Irridu għalhekk insibu bilanċu dan huwa diffiċli. Il-Kummissjoni għandha toħroġ blista ta' apparat li ma jistax jerġa' jiġi proċessat b'mod sigur. Għalhekk il-proposta tagħna hija differenti minn dik tal-Kunsill u naħseb li din se tkun diffiċli meta niġu biex niddiskutu dan is-suġġett partikolari. Apparti minn dawn iż-żewġ affarijiet, il-Kunsill żied ukoll ħafna dettal tekniku, mod partikolari fuq kriterji għal post-market surveillance, il-entitajiet ta' notifika u l-evaluazzjoni ta' riskju. Infatti, hija xi ħaġa stramba li l-Konsil jidħol f'aktar dettal mill-Parlament fuq is-sigurtà tal-pazjent, imma fuq din il-kwistjoni jidher li jagħmlu hekk, irridu nħarsu fid-dettall lejn dak li huma għamlu. Is-sigurtà tal-pazjenti għandha tkun il-priorità tagħna ma nistgħux ixxeklu l-innovazzjoni, irridu nilħu bilanċ bejn is-sigurtà tal-pazjenti tkun fil-qarba ta' dan ir-regolament, imma naraw li ma jkunx hemm wis leġiżlazzjoni illi tostakla l-innovazzjoni dan mhux bilanċ li faċli wieħed jiksbu il-Parlament il-Kunsill ukoll qablu li l-apparat estetiku wkoll irid jiġi kopert għaliex affarijiet bħal contact lenses u breast implants għandu jiġu regolati bl-istess mod kemm jekk jiġu użati għal affarijiet mediċi u anke jekk jiġu użati għal affarijiet estetiċi. Il-proposta tintroduċi ukoll ID number UDI biex dan l-apparat ikun jista' jiġi intraċċat. Aħna irridu niżguraw li jekk ikun hemm skandlu ieħor bħal tal-PIP tal-breast implants, il-pazjenti jkunu jistgħu faċilment isiru jafu jekk ikkunx hemm u ma jkunux affettwati din għalhekk hija kwistjoni ta' traċabilta. Il-Parlament ippropona wkoll proibizzjoni ta' sustanzi tossiċi u kanċeroġeniċi. U dan ma jistax jissir sakemm ma jkunx hemm alternattiva oħra Eh, għas-sigurta tal-pazjent. Irridu noqogħdu attenti fuq din il-ħaġa wkoll. Il-Kunsill qed iżomm iktar ma' proposta tal-Kommissjoni u qegħdin jgħidu li l-apparat għandu jiġi eh, kum magħruf jekk kunx fejn dawn is-sustanzi jew le. Mentri hemm ħafna affarijiet li aħna simili għandna pożizzjoni simili fuqhom, se jkun hemm affarijiet illi se jieħdu żmien twil u ser ikonna ninnegozjaw fuqhom Importanti illi dawn in-negozjati nidħlu għalihom pożizzjoni soda tal-Parlament is-Sur Lise u jiena se naħdmu ma' shadows biex naqblu fejn għandna nżumu mal-pożizzjoni tagħna u fejn huwa possibbli illi nċedu xi affarijiet il-partijiet kollha irridu jkunu l-estril u kompromess, ovvjament. Imma dan ifisser ukoll li anke il-Konsil li ikun l istilħaq kompromess għax jiena rajt li anke fil-passat fin-negozjati il-Konsil jaħsbu li l-pozizjoni tagħhom huwa l-kompromess, kompromess huwa fejn il-xaħat kemm il konsello kemm parlament jiċċaqla sitt il-pożizzjoni tiegħu biex nilħu bilanċ. Għanna sitt trialogi bejn issa u l-miliet ser ikun hemm ukoll numru tal-laqat tekniċi din hija biċċa xogħol kbira għalina għall sur u għalija u għax kollha għandna ħafna affarijiet li rridu sibu ftejn fuqhom, imma naħseb li kulħadd jara fil-dinja xi ħaġa importanti ħafna. Irrida rida qiegħda hemm, irrida rida qiegħda minn naħa tagħna żgur mhux forsi u ninsab ċerta li se tkun hemm ukoll min naħa tal-Kummissjoni u l-Kunsill. Aħna rridu nilħu ftejn sa l-aħħar tas-sena din hija xi ħaġa ambizzjuża imma dik dak huwa lan tagħna. Inħalli issa fidejn is-sur Lisa biex jagħtina ftit iktar dettal fuq ir-regolament IUD. Ja, vielen Dank, Frau. Grazie, Hafna, signora President. U grazzi l-Glenis eh, Wilmet ta' xolja minna fl-imkien hemm żewġ punti nixtieq nenfasizza biex nibda u kif semmit ukoll Glenis Wilmet l-ewwel qed bżonn bilanċ tajjeb bejn is-sigurtà tal-pazjent li hemm bżonn eh, titejjeb aħna għaddejna minn bosta skandli ma fl-istess waqt għandna bżonn inħeġġu l-innovazzjoni li importanti mħabba il-ħolqien ta' impjiegi għandna bżonn l-innovazzjoni biex ngħinu lill-pazjenti marru għall-aħjar. Għandna bżonn bżonn ngħidu b'mod ċar illi l-Kunsill ħa żmien ħa tliet snin biex jivaluta il-progress ma jistawx nibqaw sejrenek, hekk, il-Kunsill jaf li dinja hija kodeċiżjoni l-fatt li dam daqshekk il-Kunsill ma jfissirx il-Parlament se jaċċetta kollox, ir-regolament fuq l-IVD u t-tamir tal-IVD hija klassi iżar iktar reċenti u jkopri ħafna prodotti. Fl-ewwel smih tagħna kena rappresentant ta' organizzazzjoni ta' konsumaturi li qal illi anzi hija tassew eh, l-iktar prodott importanti fil-medicina għax mingħajr diagnosi tajba ma jwistax ikollok terapija tajba. Qegħdin nitkellmu fuq prodotti bħal HIV u fuq it-testjar ta' eh, l-hepatitis, tal-tqala, jew tal-livelli ta' sokkor jew eh, testjar ġenetiku ta' DNA, l huma kollha prodotti li ntaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum tagħna. Mediċini ma jistgħux jaħdmu mingħajr u għalhekk dawn huma kollha prodotti sensittivi ħafna u mandat mhuwiex wieħed ċar. Binna fl-ewwel qari illi għandna bżonn ikonna mandat parlamentari ġdid. Nixtieq li l-kollegi kollha jagħmlu referenza għal mandat la darba jkollna diskussjoni u importanti li jkollna proċess miftuħ u trasparenti l-idea tiegħi kienet illi niddiskutu din li kwistjoni issa meta jibda trialogu u mbagħad mm, nagħmlu ħaġa innovattiva mm, s-soltu niddiskutu għaj ikun hemm ftehim jew xaqta ftehim imma billi tantilu xtaqna għalmenu eh, nipprovaw dak li jkun ngħidulu x'kien ġara għax bżon nżomma mal-mandat, ovvjament ma nistawx ndawruħ kompletament ta' taħt fuq, imma Għana jkunu grazzi li l-kollegi li kukwera l-pozizjoni tal-parlament kif nistaw nindefenduha meta għanna bżon namlu għek un bat l-kompromess mal konsil jekk ikun possibli. Fejn il-pozizjoni tal-kompromess tana tkun tista' biex naslu għal konklużjoni. Ma rridux illi nistennew tliet snin oħra. Għanna problemi għal dak li huma djanjużi maħniex qed nitkellmu biss fuq il-mediċina u prodotti, il-skandlu tal-PP u koll, ovvjament eh, dejjem jgħat moħna, u skandli oħra, imma forsi wieħed ma jafx li kien hemm test fuq l-HIV daw l-aħħar snin u kien hemm siqi e kajtmak, imma li kellu eh, negativa falsa iktar ola bħala riżultati. Ġifieri l-pazjenti semaw illi ma kienux mquta mill-HIV meta eh, fatt kien il-kontra u l-ekta sta maċinaw l-konsekwenzi għal-jom. Dawn il-pazzenti għanna bżon intejbu regoli. U kien hemm tests illi ma kienux kredibbli, ma kienux tajbin bizzeje, dan japplikaw ukoll kolla dna kif ukoll l livelli ta' sokoru ta' dem. Hemm eh, gamma sħiħa ta' punti, sensiela sħiħa, fixa sħiħa ta' punti li applikaw għal prodotti medicinali kif ukoll għal dawn it-test diagnostiċi fejn għanna bżon naslu għal ftejim. Il-shadow ta' l-IPP għandu bżon jitla u għalek se nitkellem fuq xi punti importanti għalina għanna bżon nizguraw illi notified body system imur għall-aħjar għanna bżon illi kunem entitajiet li kunu kredibli kunu jistaw jaqdu mirom kif suppost fl-IPP nasbu illi l-Konsil u l-Parlament it-tnejn tejbu l-proposta tal-Komissjoni u wisanna bżonn nikkonsidraw li ma partijiet nistaw nżommu. Imma l-punt ta' tluq kien pjuttost tajjeb u l-Kunsill u l-Parlament kienu qed eh, jaħdmu id fit għandna bżonn ta' iktar ċekjar la derba l prodotti jidħol fuq is-suq. Bil-PIP il-punt kien illi il-produttur għamel bidliet wara li wassal wasset l-autorizzazzjoni biex jipoġġu l-prodott fuq il-suq u li krisotini huwa importanti. Ovvjament aħna naqblu għandna bżonn ikun hemm mekkaniżmu ta' testjar għal ċerti prodotti sensitivi fejn tawra per għandha bżonn tagħdi l-azzjoni li kieku isib li hemm raġuni għaliex eh, forsi eh, xi ħaġa marret smerċ il-Parlament u l kunsill ma jaqblux fuq il-kamp ta' applikazzjoni u fuq kif jista' jopera dan il mekanizmu bħala EPP aħna nżommu ma dak li eh, għadna uh, fil-Parlament nardu każijiet straordinarji. Ċifiri japplika biss f'każijiet straordinarji. Ma tkunx ħaġa ta' kuljum li wieħed ikollu irressa il-dokumentazzjoni biss jekk ikun hemm problema din kienet ħaġa importanti fil-pożizzjoni tal-Parlament issa fuq il-problemi partikolari li japplikaw għal tessjar diagnostiku li għanna bżon diskutu mal-Komissjoni il-companion diagnostics huma importanti ħafna dawk il-prodotti li diġa waslu fuq is-suq fil-każ ta' terapija ta' kontra l-kanċer fej kien hemm effetti kollaterali jew forsi eh, effetti mhux identifikati u hawnhekk għaw problema ta' definizzjoni il-Parlament u l-Kunsill ma jaqbux fuq definizzjoni. L-esperti qegħdin jgħidu illi il-Kunsill l il kunsill irrit japplika l-istess kondizjoniet bħal test ta' livell ta' zokkor u ta' dem bħal test ta' DNA jew fuq test avanzat ta' detezzjoni tal-kanċer avanzat u aħna nabżoni diskutu dan mal-kunsilx mux kuħat jaqbel. Hemm eċezzjonijiet imbagħad inħaws per pereżempju l-isptarijiet dan it-test dan kien applikabli biss għat testjat fil-starijiet ma darġ inkluż ukoll mill-Kunsill. Jekk li kieku ma jkunx xem alternattiva oħra par eżempju fil ta' epidemiji fejn kien hemm pereżempju il-Marta Tjur, eh, l-industrija ta' bil-fors kella tipprovdi test illi forsi ma, setaw xiam l starijiet u għalek u għalek differenza bejn il-Parlament u l-Kunsill hawnhekk huwa illi il-Kunsill ma taqbilx mal-Parlament illi qal li dawn nagħmluh biss jekk m'hemmx prodott bħal dan fuq is-suq. Forsi dan huwa biss eh, minn fejn jistgħu jelbu ir-regoli u jgħidu li hemm ir-riskju fejn ma tantx hemm bżonn u għalhekk il-Kunsill xtaq jestendi dan l-aspett u jgħidu illi l-Istitut tas saħħa għandha bżonn eh, juri fid-dokumentazzjoni tiegħu jekk tassew kien xem provi jekk dawn il-prodotti ma setawx ikunu fuq il-livell adattat. Ehm, l-affarijiet mhumiex ċar il-Parlament għal bieċar jew ikonna il test u jista' jiġi użat jew le. U b'dan il-każ l-isptarijiet ikunu jistgħu jaġixxu huma għanna bżon naħdmu fuq, eh, nitkellmu fuq dan l-aspet dak li huwa impediment tal-kategoriji, per eżempju, jekk hemm test fuq it-qala. Umbat ikun it-tieni klassi ta' rata olja ma l-Parlament qal li aħna kien klassi B. U għalhekk eh, dawn it-test wieħed jista' jixtrihom supermarket u għalhekk għaliex nittrattawhom bħala prodott ta' riskju oli meta jiġu għall-awtorizzazzjoni. Batem punt importanti wkoll fl-ewwel qari fil-Parlament u li se jkollna nitrattaw fin-negozjati mal-Kunsill huwa se nagħmlu bit-test tad-DNA li huma pratikament sensittivi ħafna ehm, ħafna um, li jipprovdu dawn il-prodotti fuq is-suq x'ta eh, jkun hemm reperkussjonijiet kbar ħafna jekk pereżempju ikun hemm marda kawżata mid ġenetika imma mbagħad baqa' forsi iktar tard, eh, per eżempju, mart serju neuroloġiku illi wieħed ikollu minn 50 sena lem, wieħed jista' jgħidu ta' 18 sena jekk se jkollu din il-marda jew le iktar tard imma m'hemmx terapija ta' prevenzjoni. Per eżempju, il-marda ta' Huntington dinja kollha informazzjoni sensitiva ħafna. U il-Parlament qal li dawn it-test semżon ikunu skont ir-riċetta mhux xi wieħed ikun jista' jmur supermarket u jixtrihom. U hemm bżonn ikunu suġġett ta' proċess ta' konsultazzjoni biex wieħed ikollu jagħti l-kunsens tiegħu pro jkun informat. Din hija ħaġa importanti ħafna l unjoni Ewropea din tagħmel parti mill-Karta ta' Drittijiet tal-Bliedem. li hija leġislazzjoni importanti tagħmel parti mit-Trattat ta' Lisbona. Ma se jkun punt importanti ma' negozjati li se jkollna mal-Kunsill. Issa, evidenza klinika, aspett importanti ieħor, il-Parlamentu il-Kunsill tejbu it-test dik kien importanti ħafna għal-Parlament illi inkunu nistaw inħarsu it-tfal taħleta f'dawn il-provi, dawn il-trials kliniċi. Glenis Wilmet eh, kitbet il-rapport fuq prodotti medicinali u importanti ħafna illi inħarsu mod etiku in-nies ikkonċernati. Dak kien aspett importanti għal ħarsin tan-nies li kunu suġġetti f'dawn il-provi kliniċi. kien hemm xi tibdil sostanzjali minn naħa tal-Kunsill ħafna paġni ta' test ġdid illi ma darux fil-proposta tal-Kommissjoni l-qas kien hemm qbil fuqhom minn naħa tal-Parlament. Dan jott u ngħidu jekk kienux ġustifikati jew le dawn il-bidli tolek il-Parlament se jarhom, u jara jekk nistgħu ximorlu lin ma forsi mhux kif għamel il konsil għax dawn it-test se jkollhom forsi effett dirett fuq il-pazjenti. U għalhekk għandna bżonn nirreflettu iktar fuq dan l-aspett. Dan huwa suġġett diffiċli ħafna illi jolqot bosta pazjenti fl-Unjoni Ewropea. Għadin nitkellmu wkoll fuq mijiet ehm, ta' Eh, intraprizi, eluf ta' impjiegi, aħna nixtiequ li jkollha mediċina tajba ma għandna bżonn nitalmu mill-iskandli. U l-proċess kumpless, imma jekk ġobkom jiena dejjem disponibbli, eh, għajduli jew tkellmu mal-uffiċċju tiegħi u nittama minn issa sa l-aħħar tas-sena jkollna leġislazzjoni illi nistgħu nesqu attenzjoni ta' ċittadini tagħna ngħidu b'fiduċja sħiħa illi wasal għal konklużjoni tajbin mill-iskandi li kellna fil-modi u l-prodotti medicinali u d-dinastiċi u kosiġu trattati aħjar fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna, President, għed tkellem fil-qosor ħafna għax il sinjura Wilmet u s-Sur Lize u il-kas ma ħafna fuq dan il-proċess. Jiena kontenta illi Peter u fiduċjuż illi sal-miliet l-affarijiet eh, se jaraw id-dawl għax ċittadini qed eh, ħarsu lejna dan għal proċess twil ħafna bejn proposti u konklużjoni din is-sena nittamaw ma dan huwa dan huwa trialogu importanti ħafna għal pazjenti kif ukoll industrija innovattiva ħafna fl-Unjoni Ewropea. Din il fasi naħseb illi naħdmu sew bħala tim qed niddefendu l-pożizzjoni tal-Parlament imma nafu illi għanna bżon ta' eh, kompromess eh, tajjeb fuq ċerti minn dawn l-aspetti grazzi ħafna din l-opportunità u ovvjament nawguraw illi b'xorti tajba nkunu nistgħu naslu l-konklużjoni. Grazzi ħafna. Signora Rispetto. Grazzi ħafna, Signora President. Iva, naħseb nistaw nafdaw eh, fil-rapporter tana fuq din il-kwistjoni tant importanti l ftim ġenerali tal-Kunsil għabla t it-tajba anki jekk għad fadal ħafna tħassib u malar malar nishtiq nitkellem fuq xi dak li huwa tinkwetani issa fuq Eh, dan id-nasuċu u prodotti tal-medicina tamel parti me tħassib kbir tijaj u il-ftejim tal-kunsil mhuwiex aċċettabbli għalija. Ma nistgħux nawtorizzaw dan il-proċess fuq bosta livelli għax inkunu nisa nitrattaw dawn eh, dawn prodotti mingħajr eh, ħtiġa għal taċċabilità u għalija dinja dan periklu kbir għal pazjenti nuqqas kbir ta' informazzjoni u problema legali, reali, min se jkun responsabli jkun hemm xi incident u għalhekk nasib ta' bil-fors hemm bżonn dawn il-dispożizzjoni ikun suġġett eh, ta' kategoriji ġodda jiena nappoġġa l-mekanizmu ġdid ta' kontroll illi eh, jopplika li kunem grupp ġdid ta' esperti li kun mod parallel ma' l-entità obbligatorju għad dispożizzjonijiet medicinali innovativi ta' klassi tlieta u be u għalhekk hemm nkunu prudenti ħafna li dan il-mekanizmu ma' ma jġax dan il-proċess ikun iktar bil-mata xaħna għanna bżon nħaffu. Issa fuq ir-regla 21 jisabilixxi eh, kategorija ta' klassi tlieta fl-impatt fuq il-persuna. Naħseb illi proposta tal-Konsil u wis u tasal għal xiftit ta' raw hawnhekk inkwetata sew imma forse nista nitkellem direttament ma' rapporter tana u bizzamma ta' din regola li hija importanti biex ikollu nistaw nħalsu il-sigurtà tal-pazjent minħabba u koll il-kas eh, tal-prodott li eżatt ikun qed jaħdem fuq l-organizmu ta' dak li jkun biex imbagħad niskluduh fil-klassi tlieta għal dawk il-prodotti eh, bħal pereżempju per eżempju ċerti eh, ċertu ħelu li per eżempju ma' bażi tal eh, l-asel u għalek anki għal dak li huwa purament Eh, medi mediku għal dak li huwa l-falsi bew, u għalhekk naslib li l-lista tal-annes 15 li semmi dispożizzjonijiet eh, mediku li huma biss għall-estetika din il-lista tal-annes illi għada kolċenata minn dan ir regolament għandha bżonn tiġi applikata mal li ma tindependix mill-adozzjoni iktar eh, kriteri speċifiċi minnaħa tal-Konsillu għalek dawn huma biex xi ftit kwistjonijiet fejn jiena nista' nattira attenzjoni tal-kollegi naf li huma attenti ħafna naf dan il-fajl ta', ta prodotti medici, ta' strumenti medici eh, jgħat fidejn sodi, jien għandi xi ftit ħassib imma forsi nibatilhom xi email fuq dan is-suġġett biex hekk ma nixtiex nikomplikalhom il-ħidma tagħhom imma biss biex forsi najnum fin negozjati u jena fiduċuża ħafna fil-risultati li ma se jiksbu. Grazzi ħafna. Mr. Padici. Mr. Padici. Grazzi President u grazie u koll li rapportajt illi jorqtu mill-qrib il-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għadna nota tal-xogħol kbir li għam fuq dawn il-proposti. Ikkolli ngħid li naqblu mar-rapporters li nżommu il-pożizzjonijiet tal-Parlament fl-ewwel qari u l-mira prinċipali tagħna jien nagħtu l-iktar garanzija ta' sigurtà lill-pazjenti sa punti speċifiċi aħna nisbu li hemm bżonn inneħħu il-monopolju ta' din l-eżenzjoni li gawdu minna ċertu industrija u li minħabba fek jitolbu prezzoli li għal prodotti tagħhom il-propju għalhekk hija aħjar il-pożizzjoni tal-Parlament għax t-defendi iktar s-sikurtà ta' pazjenti Il-clinical evidence importanti li jkollna inqas burokrazija fuqha fuq e, diagnosi, diagnostika, aħna naqblu li hemm bżonn u li hemm opportunità kbira u għax dawn it-test diagnostiġi għandixu illi jkun hemm terapija iktar personalizzata ta' dak li jkun. U illi il- ma jkunx hemm effetti ħżina kollaterali fuq il-pazjent kemm jista' jkun. Hemm bżonn li jkollna definizzjoni aktar ċara, hemm bżonn li jkollna pożizzjoni sodja min-naħa tal-Parlament biex ikun hemm kumitat etiku biex naċċertaw li jkun hemm id-dinjità ta' tiġi mħarsa tal-pazjent li nħarsu wkoll eh, l etika u l saxħa mentali tija u fizika u kol. Per eżempju, rajna li kienem riċerka xentifika illi t-tratta l-pazjenti bħala għinipik fil-laboratorju, mux bħala individu. Fuq il-periodu tranzizjoni naħseb li hemm bżonn u nistgħu naċċettaw il-ħames snin li qed jissuġġerixxu il-Kunsill u mbagħad minflok nippruvaw illi nisħu fuq għal dħul fis-seħ mill-aktar fis. Fuq il-persuni responsabbli mill-konformità tal-regoli naħseb li tajjeb li neżentaw il-mikroentreprizi u li jkun hemm ukoll esperjenza professjonali ta' tliet snin fuq l-atti delegati aħna naqblu mal-prinċipju tal-Parlament li jingħata l-ora livell ta' kontroll. Grazzi Sinjura Wilmet fissem l-SND, Shadow fuq l-IVD, grazzi ħafna. Sfortunatament is-Sinjura Berzan ma tistax tkun hawnhekk edha tivvjaġġa u allura nitkellem jien fis il-kumitat wara snin tal-limbu. Eh, Għadin naraw progress sa kumissil damu imma fl-axħar ħarġu pozizjoni koerenti għatriologu. triologu Dawn tamir eh, mediċi u in vitro ma marbutin u dawn id-dossier għandhom ukoll kwistjonijiet transversali. Mem lebda kura minar diagnosi, diagnosi zbaljata tista' twassal għal konsekwenzi serje ċertu waqsma fejl kompromessi huma ovvi fostom li l-eżenzjoniet inħaws għal tamir li jkun ġimgħa nifatturat istituzzjoni medika waħda kemm il-Kunsillu kemm il-Parlament jridu dawn ikun tamir sigur u għad dispożizzjoni ta' tobba biex jekk ma jkunx hemm xejn iktar fis-suq ikunu jistgħu jintużaw. Ma, fuq da wahna jdu nkunu lessi li kulem kompromess f'dawk l-oqsma li ma naqblux għaliex ħadd ma jrit li dawn is-snin ta' ħidma jisfaxxaw fix-xejn tajjeb li l-liġi tkun fit for purpose implementabli. Aħna jdu nevitaw skandli bħal tal-PIP u tas-silikon, it-tlet istituzzjonijiet għandhom l-istess mira fit-trialogi li nsibu kompromessi li jżidu is-sikurtà tal-pazjenti u ħarsin legali u koll għal-partit interessati. Il-prioritajt tal-parlament importanti naċċertaw li jittidu konsiderazzjoni duna kunu aħna tim u nkunu maqudin pala parlament sabiex naraw il-rizultati. Grazzi, signora Kademba. Grazzi. Għan, sija, għajmet punt wieħed li xtaqt nirrepetiħ jiena. Jider ċari li aħna hawnhekk fidejn is-Sinjura Wilmet għadin fidejn sikuri. Ħaġa oħra. It-tabella ta' l-użu uniku naħseb tajjeb illi dina ikonna din it-tabella tal-użu wahdini u nix tintelef Ir-regoli du jkunu ċari min u taħt liema ċirkostanzi jista' juża l-istess tamir għal darbohra biex naċċertaw illi ma jkunx hemm informazzjoni għarrieqa. Nista per qed niskellmu fuq kumpaniji speċjalizzati, il-manufattur il-manufattur inizjali, starijiet, ma nafx. Importanti li jkun ċar Issa għadin nitkellmu fuq l-ispar parts tal-karozzi li tkun hemm it-tabelli ċari sabiex wieħed ikun jaf illi għal inqas dina il-parti mhijiex oriġinali li qiegħda tintuża għall-ewwel darba. Grazzi. Ir-rapporter għandhom kommenti ta' konklużjoni Iva Kirchbox. Iva donni jena bis għad nitkellem illum għad ndawimkom, skużawni, imma jekk xi kollegi li jixtiequ jiġu jkellmuni fuq il-pożizzjoni tagħhom tista' tiġi tkellmu lili li sur Liza aħna lessi illi niddiskutu magħkom il-pożizzjoni tagħkom naqbel ma' Sinjura Grossef fuq ħafna mill-punti li qajmet ovvjament il-kollega tiegħi Karen. Tiġobkom ejjew kellmuna dan huwa dossier importanti. Toqgħodux tiddejqu aħna lesti li nisimgħukom. Aħna irridu li jkollna regolament tajjeb illi jagħmel ix-xogħol u li qiegħed hemmhekk għall-iskop illi irid jaqdi. Iva jiena minna naħa xtaqt ngħid kelma tal-aħħar naqbel ma dak li qal is-sinjura rapporter is-sinjura Unkat bil hemm ħafna xogħol x'isir. Kull ma dan huwa rapporter ta' żewġ kolonni, il-Parlament u l-Kunsill Allora trialogu għanna 10 dokumenti għaz minnom ta' 60 paġna l-oħrajn daqxejn inqas. Hemm ħafna dettal, ħafna rqaqat, iżda essenzjali u għall-interess tal-pazjenti kollha madwar l-Ewropa u fl-interess tagħna lkoll li kolna dispożizzjonijiet bilanċjati nittama illi tassew jirnexxina naslu x'imkien sal-miliet u li kun jista' jiġi approvat is-sena diħla b'approvazzjoni kbira. Grazzi din l-ewwel darba illi jiena mexxejt laqgħa tal kumitat mill-bidu sal-aħħar niltaqgħu għada fid-disa għal votazzjoni il sarata tat-tajba.